Okay, welcome everybody. Lotwa tajba u meħba lil kulħadd. Dispjaċini li mawx aktar nies, imma forsi xoħut minnhom inqabdu fit-traffiku kif fil-fatt inqabad il-kummissarju għax middera llum għaw ħafna traffiku fit-toroq ta' Brussell. Jiena nati merħba lil kummissarju għal-Munja għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet fid-29 ta' novembru erġajna l-tqajna mal-Komissarju Almunja u se jkollna laqa oħra fit-12 ta' Lulju. Merħba, Sur Komissarju, naf illi għandek ħafna xtajdilna għallek minnajr aktar telf ta' zmin nat il-mikrofonu lilek umbat wara naddu għal eh, ħin ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Grazzi ħafna, Signora President, u Signori, Onorevoli Membri, grazzi l-Komitat Ekon u l-Sharon Bowles tal-li għal darbohra stidnitni għannek biex nitkellem ma'kom. Illum se nitkellem dwar għat ta' punti illi għedin imexxu il-politika dwar il kompetizjona dwar eh, anke servizzi ta' interess ekonomiku u anki il-kwestjoni ta' eh, collective redress għajnuna statali l-banek u najdilkom u kol dwar inizjativi oħra li għedin nieħdu f'dan is-settur. Għada se nippreżenta lill-kolleġġ ta' kommissarji il-komunikazzjoni fuq ir-riforma ta' l-għajnuna statali li jumbat tniedi il-dibattitu politiku li wassal għal revizjoni tal- tal ta' pakketti ieħor ta' miżuri dana jaraf il-diversità ta' dawk is-servizzi fil-modell Ewropew ta' soċjetà il-protokoll 26 ta' trattat mod partikolari jaraf il-bżonn ta' servizzi li huma ta' kwalità għolja li jkunu sikuri u il-Kummissjoni taqbel ma' dan kollu Batem u koll id-diskrezzjoni tal-autoritajiet eh, nazjonali u lokali u reġjonali biex jorganizzaw dawk is-servizzi l-artiklu 14 ta' trattat jagħti mandat kemm l-Unjoni kif ukoll l-Istati membri biex jaraw li dawn is-servizzi joperaw skont prinċipji u kondizzjonijiet ekonomiċi u finanzjari li l-om li wet u l-missjoni tagħhom l-artiklu 14 jipprovdi wkoll bażi legali ġdida l parlament Ewropew u l-Kunsill biex jistabbilixxu dawn il-prinċipju kondizjonijiet. Importanti li niftakru wkoll li l-kontroll fuq il-lajnuna statali ma japplikax għal servizzi kollha imma għal servizzi li huma ta' natura ekonomika l-ekim sejħa servizzi ta' uh, interess ekonomiku ġenerali, l-ekim sejħa SGIs dawn jaqaw taħt il-liġi eh, Ewropea tal-kompetizzjoni. Riforma li se niddiskutu għadam fuq livell tal-Kommissjoni hija bażata fuq il-setat esklusivi tal-Kommissjoni skont l-artiklu 106 ta' trattat biex naraw x'kompens eh, jirċievu dawn is-servizzi eh, pubbliċi mill-budget. Dana fil-kontest tal-kriżi minn banda hemm aktar persuni illi eh, jiddependu fuq dawn is-servizzi pubbliċi biex jassu sal-aħħar tax-xar u mill-banda l-oħra hemm dawk il-persuni illi Eh, għandhom bżon li minħabba dawn is-sitwazzjonijiet nagħmlu użu aħjar tar-riżorsi min joffri dawn is servizzi ta' interess ġenerali jrid ikun ikkompensat tal-li għamel joffri dawn is servizzi u e, għandu dritt li kollu dħul xira il-regoli uh, regoli kem sejħa ta' post hallmark. Naħseb li huwa fl-interess tas servizz tal servizzi infusom illi regoli jistaw ikunu ċarati iktar sabiex l-istati membri kunu jistaw japplikawhom iktar faċilment u sabiex ikun hemm iktar ċertezza legali. Dan wara ħafna talbiet illi aħna rċevejna minn l-istati membri u minn dan il-parlament illi fċerti każijiet dan il-pakket pli għanna attualment kien kompless wis. Il- hemm pereżempju bżonn ta' għajnuna għal persuni anzjani Jiena nixtieq li il-kontroll ikun iktar diversifikat, iktar proporzjonat u iktar adattat għan natura ta' servizzi offruti ġifiri il-regoli għal ċerti servizzi soċjali u lokali li m'għandhomx impatt kbir fuq il-liġi ta' kompetizzjoni għandhom ikunu semplifikati għada sennidu l-aħħar dibattitu politiku u għabbażi ta' dan id-dibattitu senfaslu il test tal-pakket il-ġdid waqt is-sajf. Dan il-pakket il-ġdid imbagħad jissostitwix il-pakket il-qadim f'Novembru. Jiena beħsibni nżomm il-Parlament aġġornat kif dejjem għamilna sissa. Din ir-riforma proposta mhix l-unika waħda illi aħna eh, qegħdin uh, inħejju fil-waqt illi aħna nkomplu bir-ristrutturar tal-banek edin naħdmu fuq linji gwida sabiex nat din l-għajnuna statali anki l-banek mill-2012 il qoddim edin naħdmu kol fuq linji gwida l-għajnuna statali fil-kontest tal-ETS, l-Emissions Trading Scheme u reġim li japplika għal settur tal- bini tal-vapuri. Dan ix-xogħol kollu irrit jintem sa tim ta' din is-sena biex id-deċiżjonijiet ikunu adottati iktar tard, aħna se nibdew diskussjonijiet interni fuq eh, linji gwida ta' għajnuna reġjonali ġodda u għafas ġdid tal sussidji eh, fil-qasam tal-produzzjoni tal-films u eh, fis-settur audiovisiv. Mir-regoli kolli applikaw għal l-aeroporti u l-kumpaniji tal-ajru. Barra minne kiena et naħseb iktar dwar riforma iktar wiesa minn dawn il-proċeduri għall-loti tal-għajnuna statali. Riformi li huma maħsuba għall-oqsma politiċi oħrajn jinkludi dwar kif aħna nmexxu l-proċeduri antitrust għabbażi ta' provi li għatuna l-ekonomisti. U dejjem fid dawl tal-esperjenza li jiena ksibt wara eh, li minn meta jiena bdejt eh, sirt kummissarju għal kompetizzjoni fl-ħarnet il-collective redress din hija kwistjoni li ħad tkellimna fuqha kemm il-darba l-konsultazzjoni pubblika se tibqa' dejja sal-aħħar ta' April u l-Kummissjoni se tadotta pożizzjoni fuq dan il-punt sa tmiem din is-sena wara mbagħad fl-2012 Jiena beħsibni noħed b'inizjattiva leġislattiva għall inforzar privat li jkun koerenti ma' dawn il-prinċipji. Issa, nixtieq ngħid kemtejn fuq ix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-finanzjar u l-banek dawn l-aħħar snin minn meta faqqat il-kriżi kena ristrutturaw is-sistema finanzjarja u niżguraw li kriżi bħal di ma tirrepetix ruħha. Aħna għadna qegħdin nużaw ir-reġim speċjali għal kriżi skont il-dispożizzjonijiet ta' trattat, skont il-kondizzjonijiet tas-suq ir-ristrutturar tal-banek se jidħol fis-seħ mill-ewwel ta' Jannar 2012. Intom tlabtuni studju biex naraw kif nistaw namlu eh, valutazzjoni tal- eh, tal-pakket u l-reġim li aħna ħaddimna biex nsalvaw il-banek dan se jkun lest flulju. Kulħadd jaf illi il-prezz li kellu jħallas li kellhom jħallsu dawk illi ħallsu t-taxxa eh, kien oli ħafna ċifri ta' tafuhom imma rrid infakkarkom l-2008-2009 l-istati membri u illi użaw 2.3 biljuni ta' euro biex jagħtu għajnuna l settur bankarju fl-2009 kien il-1.1 biljon u għall-2010 qatt m'għandniex ċifri. Aħna irridu naraw illi din l-għajnuna tingħata fuq livell minimu u biex sabiex nizguraw illi l-banek jikkontribwixxu semhom Aħna rridu naraw li il-beneficjarji ma jużawx s-sidi pubbliċi biex uh, jelbu il-kompetituri tagħha jew biex jużaw dawn il-flus biex ħalsu lil min għandu jetta l-kapital minn flok min qed iħallas il- it-taxxi aħna qed nżommu għajnejna fuq il-mod il kif dawn il-kondizzjonijiet qed ikunu rispettati u r-ristrutturar qed jiġi implementat mhux dejjem faċli Għanna sinjali miswi illi xaħut mill-banek sussidjarji qed ġibu ruħob mod aggressiv u meta aħna jkollna provi ta' dan aħna nintervjenu biex nwaqfu dan l-aġir importanti li meta tittieħed id-deċiżjoni dialogu ikompli. Ikompli sa kemm aħna kunu sodisfatti li d-deċiżjoni qed tkun implementata kif suppostu li l-bank jista' jieqa' fuq saqajh mingħajr eh, iktar għajnuna jina penja ruħi biex nizgura li deċizjoniet li aħna nieħdu jkunu implementati sal-aħħar dettal. Fl-istess ħin, ir-ristrutturar tas settur bankarju tagħna fl-Ewropa għadu ma ntemx. Għanna 24 każ li għadhom għaddejjin fejn aħna se jkollna nieħdu deċiżjonijiet fuq ir-ristrutturar aħħar tal-banek xi minnhom dawn huma sfida kbira. Dan japplika pereżempju għas-sistema bankarja fl-Irlanda fejn is-sitwazzjoni Diġà talbet minħabba il-kriżi tad-dejn sovran ehm, għajnuna mill-Unjoni Ewropea u l-IMF u anki uh, erba każijiet fil-Ġermanja. U dan japplika wkoll għal xi każijiet fil-Greċja, l-Awstrija, l-Portugal u Slovenja aħna nistennew li jasunna xi talbi toħrajn f'din is-sena wara li jintem l-eżerċizzju tal-istress test. Alla volja aħna kull kas nevalwaħ fuq il-merti tijaw, xorta waħda l-prinċipji applikaw l-istess għal ħat l net il-prinċipji il-banek iridu eh, siru vjabli fuq il-meda ta' żmien twil għandhom ikollhom bażi kapitali qawwija u fonti ta' eh, finanzjar li jagħmluhom vjabli għandhom ikollhom biżejjed flus u kapital sabiex ikunu jistgħu jiselfu flus lil kumpaniji u lill-individwi. Lil jiġifieri jridu jaħdmu sabiex jagħmlu liħ dawn il-banek u ma jkomplux jaħdmu eh, fuq sma fejn dawn jistgħu jagħmlu telf. Ir-regoli fuq il-burden sharing li aħna nħadmu jitolbu l banek li jħallsu prezz lejn l-istat għal għajnuna li jkunu rċevew u li ma jagħtux dividends li shareholders dan sa kemm ikun hemm biżejjed kapital fuq il-kodba tagħhom il-banek ma jistawx jizaw lajnuna biex eh, jikbru eh, għad-detriment ta' kompetituri tagħhom. Hemm banek fl-Ewropa illi ma kellhomx bżonn ta' għajnuna fil-kriżi. Hemm bżonn illi dawn il-banek li jirċievu l-għajnuna ma jkunux jistgħu għal perjodu ta' żmien jagħmlu akkwiżizzjonijiet banek iridu jeħilsu minn xuħut mill-assi tagħhom u josservaw ir-regoli fuq il-prezzijiet. Aħna qed namlu x-xogħol ta' resolution authorities inħarsu eh, li kunem kondizjoniet indaqs fis-suq intern għal kulħadd flimkien ma dan kollu biex tax-xogħol fuq ġestjoni tal-kriżi aħna qegħdin nistabilixu issa ir-regoli ehm, biex nsalvaw dawn l-istituzzjonijiet finanzjari dan qed jekk is-kondizzjonijiet tas-suq jippermettulna imma aħna nkunu lesti li nimplementaw ir-reġim il-ġdid mill- l-ewwel ta' jannar li ġej li lin mill-banek il-kontroll tal-għajnuna statali tista' twassalna regolamentazzjoni u supervizjoni aħjar tas swieq finanzjarji fl-Ewropa u fil-qosor nista' nagħtikom ftit eżempji fil-qasam ta' tnaqqis ta' ħlasijiet dak mobli u dak l-internet qegħdin naraw li jkun hemm interoperabilità, governanza, standardizzazzjoni u trasparenza. Flimkien ma' inizjattivi regolatorji li intom qegħdin tiddiskutu bħalissa, aħna eh, ressaqna l-Mastercard u l-Visa l-Orti Penji simili offruti minn Visa Europe limitati għal debit cards tiġu investigati anke biex naraw x'miżati edha titlob Visa Europe fuq kreditu transkonfinali u transazzjonijiet bil-credit cards fit tisa stati membri. Badwar Thomson Reuters u Standard Poor's dak dwar Thomson Reuters irridu naraw il-kodiċi li jużaw biex identifikaw is-sigurtajiet dawn huma neċessarji għal klijenti biex jiksbu dejta mill-kompetituri li għax ħaġa ma tistax issir bħalissa dan joħloq ostakolu li uh, jolli l-prezz li meta wieħed jaqleb minn fornitur għal ieħor. il-kumpanija għandha monopolju biex tagħti eh, eh, dawn il-lisms. Aħna mħasbin illi dawn l-standard and pools forsi eh, jitolbu flus għall-użu ta' dawn l-identifiers mod partikolari l-utenti indiretti jridu jħallsu licenzja l avolja m'hemmx drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuqhom dawn il-liċenzji kwistjoni oħra li tista' twassal għal iktar trasparenza u stabilità fid-dinja finanzjarja tirreferi għal ċerti aspetti tal-funzjonament tal-CDS. Issa qegħdin naraw kif l-aħjar mod li aħna naġixxu nittama li fil-ġimgħat li ġejjin inkun nista' naqsam magħkom xi deċiżjonijiet li jkunu tieħdu. Svilupp ieħor illi seħdan l-aħħar huwa il-merġe ta' Deutsche Börse u il-Euronext fil-Stock Exchange ta' New York li tħabbret il-xar li għadda dan jaqa taħt il-kontroll tagħna skont il-regolament tal-merġes Ewropew u aħna se niflu dan il-każ mut b'mod partikolari meta dan jitressa qudiemna. Sinjuri se jkun hemm Anzi, hemm ħafna affarijiet li nista' ngħidilkom imma il-ħin għalaq li issa u issa nistenna bil-ħerqan mis-soqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Għandi lista ta' kellima dimi naqra ilkom biex tkunu tafu kif imiskom Jean-Paul Gozes, Andreas Schwab, Sophie Interveld, Marcus Weber, Vicky Ford, Peter Skinner. Għaxa ħattijħor illi jishtiq iżit ismu fuq il-lista. Mela, Jean Paul l-ewwel. Grazzi, Sur Kommissarju, grazzi, Signora President. Kellek komunikazzjoni mimlija daqsbajda l-lum ħafna dettalji jena mux nisaqot nsaqsik fuq il-proġetti il imma fuq il-dettalji illi inti semmejt il-kwestjoni tal-commissions fuq l-interchange dan huwa suġġetti li l-Kummissjoni għandha pożizzjoni fuq ma inti tkellimt dwar il-bilanċ finanzjarju bejn il-banek. Naħseb li dawn il-Kummissjonijiet illi kemm il-darba intużaw mod abbużiv u sanzjonijiet li tieħdu kienu ġustifikati xorta waħda ehm, waslu biex ikun hemm prezz fuq is-servizzi li Eh, jiġu offruti hemm banek li huma debituri oħrajn li huma kredituri, danna kulħadd jafu ma naħseb illi meta kun l-analiżi ta' sepa din il-kwissjoni terġa' toħroġ Intom qegħdin taħsbu forsi li tqisu dak li hemm wara dawn il-kommissjonijiet peress li dawn jiġu fissati li għandhom ikunu fissati b'mod raġonevoli u dejjem fid-dawl tal-ispejjeż reali li għandhom il-banek għalix dawn il-komissjonijiet zgur se jkollhom impatt fuq il-konsumatur il, il għalix il-transazzjonijiet jibdew jiswew iktar jew inkella qar minnek se jwaslu biex il-prezzijiet tant jolew il u dawn, dawn l-ispejjeż issa se jkollhom impatt ukoll fuq servizzi bankarji oħrajn b'mod inviżibbli. Uh, issa jiena nixtieq nistaqsi wkoll ħadd ma ħallasni biex nagħmel din il-mistoqsija. Qaluli illi dan jista' iżid uh, eh, b'35% l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' kont għall individwu jina naqsam lan ta'kom anki l-istabilità tal-banek infusom permezz tal-attivitajiet li għamlu eh, il-viabilità tagħhom titkompla u tinżam. Merci, Madame la Presidente, merci, Monsieur Gossez. Grazie, Sur Gossez. Il-kwestjoni tal-MIFS irridu nizaminawa mill-qrib u naħseb illi fil-mistoqsija ta'kom u f'dak illi għat jien. Ma konniex qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa, jiena kont qed nitkellem fuq il-kummissjonijiet ta' skambju kif fuq il debit cards u il-credit cards Daku dak huwa wieħed ta' komissjonijiet. Mbagħad hemm il-każ tal-Mastercard fejn kien hemm deċiżjoni mux biex jitneħew dawn il-commissions imma biex najdu li għal debit cards il-kommissjoni eh, għanda uh, tkun ta' 0.2% u għall-oħrajn 0.3% dan huwa kalkolu illi sar fid-dawl ta' prezz li wieħed juża il-cash miflok ma juża il-kard. Għaddej palissa dan, anzi, dan l-istudju sar, il-kalkolu sar ukoll u ġi aċċettat minn Mastercard. Huwa impenn ukoll illi ġi aċċettat minn Visa Europe. Fa' debit cards u mhux għal credit cards mal-viza Europa tanna eh, għadna d-dijin, għadna għaddin diskutu u aħna il-kol bilna illi irridu naraw il-mod kif jiġi ikkalkulat, jiġu kalkulat l-ispejjeż mod naqra iktar sofistikat sabiex ikun hemm iktar trasparenza. Meta jiena nuża pereżempju debit card biex imur nixtri il-ħalib u l-butir. Ma nafx x'kummissjoni se jkollu iħallas il-ħanut illi qed jieħu il-flus tiegħi permezz tal-ħlas bil-credit card u il-bank. Ma nafx kemm se tkun il-Kummissjoni ġifri m'hemmx trasparenza. Ħaġa oħra mbagħad il-Kummissjoni ta' għal skambji jew tranzazzjonijiet għal ħlasijiet l-ekim sejħa direct debit. U għawnek intom fil-Parlament u fil għeddin t tiddiskutu direttiva li aħna stessi prezentajna. Hemm ħafna eżempji li fil-maġġoranza tal-Stati Membri Ewropej fejn memx ma, ma, ma teżistix kummissjoni ta' dan it-tip Eh, f'ħafna pajjiżi hemm trasparenza. L-utent jitlob servizz mill-bank mil tiegħu u jgħid kemm sezzom li jistaqsih kemm sezzom li ta' dan is-servizz. Issa, bil-sistemi ta' dan il-kommissjoni tal-commissions li huma applikati f'minoranza ta' pajda pajjiżi m'hemmx trasparenza. U jiena ma kunx naf eżattament x'qed inħallas meta bank jieħu dawn il-commissions jiena ma kunx naf. Jiena jinformawni biss meta se nuża ċerti servizzi tal-banek imma kemm qed inħallas għal servizzi oħrajn ma nkunx naf. Dana mhux sew, mhux eh, tajjeb għal kompetittività, mhux tajjeb viżavi l-utent. Aħna tkellimna fit-tul u jiena nixtieq tassew nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni għaliex naf li hemm minoranza ta' istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej illi mhumiex kontenti. Very much. Uh, Grazie ħafna. Fuq l-istatija jissandi l-Andrea Ġvab. Ma naħsibx li qegħdin stretti bħala ħin iżda ħan żommilkom il-ħin ħalli tkunu tafu fiex wasaltu. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna, Sur Kummissar, jiena nixtieq illi fil-fatt nitkellem fuq eh, dak illi tkellem fuq il-Kummissar, jiġifieri li aħna din nippruvaw ikollna eh, ma porċ ħafna iktar flessibbli f'dak li għandu x'aqsam bil-kompetittività. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva li fil-fatt inti qed tipprova eh, tiġġudika b'mod differenti il-verżjonijiet differenti, però jiena naħseb l importanti li naraw li ma jkunniex su intern li ma jkunx bilanċat din tista' taħdem għall iżvantaġġ tagħna u l-istati membri dejjem din jippruvaw illi dejjem huma jippruvaw jimxu il-qoddim jiena naħseb li fl-istessin irridu noqogħdu attenti li s-suq intern dejjem ikun il-punt prinċipali u jkun dejjem fil-qalba tal- tal-Unjoni Ewropea, issa nixtieq nitkellem fuq il-politika tal-kompetittività, inti naħseb taf li aħna waqafna task force dwar il-politika tal-kompetittività jiena nixtieq li nkunna skambju koerenti, kostruttiv miegħek u naħseb illi fil-fatt aħna dal-waqt aħna ħan nippreżentaw dokument minn naħat tagħna li qed nippruvaw analizzaw ċertu suġġetti b'mod naqdaq xejn iktar strutturat u kostruttiv u nittama illi aħna per eżempju aħna nitkellmu fuq is-suġġett ta' collective redress, aħna nafu li l-Kummissjoni ilha tixtieq tipprova fil-fatt li l-konsumaturi jkunu jistgħu il-possibilità li huma jerġgħu jieħdu lura id-dannu li kienu soffrew meta jkunu huma pereżempju affettwati minn xi kartell jiena naħseb illi hemm bżonn li nitkellmu fuq modelli alternattivi bla dubju ta' xejn aħna palissa nafu li hemm proposta illi tresqet illi il-Kummissjoni fil-fatt qiegħda tanalizza U aħna qegħdin naraw promessa ta' din il-proposta li wieħed ikun jista' jara kemm dik il-persuna partikolari tkun tilfet u kif x'inhuma il miżuri alternattivi jew nkella mod ta' kif il-Kummissjoni tista' terġa' tagħti lura l-flus b'mod dirett. u Nixtieq li kieku il-Kummissarju tieni ta' iktar informazzjoni dwar dan ingrazzja. Sì, muchas gracias, señor Schwab. Pero sobre Grazie, señor Schwab. Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek. Ovvjament dak li nixtieq nagħmel huwa li nneħħi kull tip ta' distorsjoni fis-suq intern. U jiena konvint li b'dawn il-proposti li ressaqna bl-idejat li l-kolleġġ tal kummissarji ser inidu biex bekk ikonna diskussjoni politika ħarija qabel ma nħejju l-proposti, qabel ma nħeddu deċiżjonijiet wal qafas li ħejħu post il-pakket tal-2005, jien ma naħsibx li u distorsjonijiet fis-suq intern, anzi l-kontra. Id-deċiżjoni tagħna u l-għam tagħna għal pakket tal-għajnuna statali għal servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali ser item nittamaw dawn id-distorsjonijiet. U aħna bissibna namlu dan permezz ta' aspetti differenti. Ħansemmi tnej mill-aktar aspetti importanti. Dawk li naħseb li l-maġġor parti tan nies li tkellimna magħhom appoġġaw bisħiħ. L-ewwel net li nagħmlu semplifikazzjoni ta' sistema għal dawk is-servizzi kollha, speċjalment is-servizzi lokali. nitkellmu dwar servizzi ta' tip soċjali pereżempju li m'għandhomx jitpoġġew f'qafas kumpless wisq jew wisq regolamentazzjoni. Qed nitkellmu dwar servizzi ta' skala żgħira l-ewwel qabel kollox. U għalhekk dan mhux ser ikollu impatt kbir wisq. fuq il-kummerċ fis-suq intern jew inkella il-kummerċ bejn il-komunitajiet differenti. Għalhekk irridu nagħmlu monitoraċ tal-għajnuna tal-Istat. U rridu nħarsu lejn dan l-aspett mod separat. Rridu naraw lan tagħhom li jipprovdu servizzi wara kollox kena ħafna feedback fuq dan il-punt u rajna li hemm komplessitajiet fil-qafas eżistenti li ma jqis l-aspetti kollha li jeżistu fl-Ewropa, iżda hemm parti minn dawn is-servizzi li qed jitħallu barra fil-fatt. Għaliex ma jridx hemm min ma jridx jagħmel ġestjoni taħt il-qafas kurrenti. U għalhekk qed nipproponu qafas li jkun fih semplifikazzjoni u Għajem, il-kufxenza fost in-nies dwar id-diversità ta' servizzi u bekk nkun nistgħu nifokaw dwar l-anijiet tagħna u l-anijiet tagħna huma dawk is-servizzi li jirċivu finanzjar pubbliku minħabba natura pubblika tagħhom u li huma kbar biżejjed li joħolqu distorsjonijiet fis-suq intern permezz ta' dan il-finanzjament pubbliku. Għalhekk aħna xirridu nagħmlu, aħna rridu ntejbu il-mod kif inkunu ċerti li jkun hemm offsetting skont il-kriteri mill-ECJ li ma kienux trattati fil-pakket tal-2005. Iżda hawn nixtieq ukoll namlu analiżi li mhux biss importanti għalina għaliex huwa kompetu tagħna li nagħmlu monitoraġġ tal-għajnuna statali iżda importanti l-ewwel qabel kollox ċittadini Jekk min ikun qed iġesti servizzi rċivi flejjes pubbliċi, dawn m'għandhomx jgħatu biss rendi kont li jenna iżda għandhom jagħmlu ġestjoni ta' dawn il-finanzi pubbliċi bl-aktar mod effiċenti possibbli. U jekk ikollok il-flejjes pubbliċi, dan irid jintrabat ma' l-effettività u l-effiċenza. F'kontat ngħid irridu nifukaw fuq il-fornituri ewlenin ta' servizzi pubbliċi u dawn l-SGIs u għal dawk li huma kbar biżejjed li jagħmlu distorsjoni fuq is-suq intern. It-tieni net naf dwar il-task force tal-kompetizzjoni u jiena nkun kuntent nidħol flaqa mal-membri ta' dan it-task force biex nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma tagħna biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien mhux biss fir-rigward ir-rapport ta' kompetizzjoni li jmiss, iżda anke fuq l-inizjattivi tal-ġejjieni. Semmejt li ma koprejċ l-inizjattivi kollha iżda hemm inizjattivi li aħna qed nagħmlu wara skont il-mandat tagħna. Iżda rridu naraw issa minn ħajjieħu l-aħħar deċiżjoni ovvjament ħafna drabi tkun il-Kummissjoni, iżda rrid li jkun hemm biżej diskussjonijiet u biżejjed għarfien informazzjoni dwar it-tejjija tal-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni. Fl-aħħar nixtaq nitkellem dwar il-kumpens kollettiv, nixtieq ngħid li bħalissa qed nagħmlu konsultazzjoni fuq il-mekkaniżmu orizzontali jew il-prinċipji marbuta miegħu mhux biss il-kompetizzjoni, ġifieri hemm kwistjonijiet oħrajn bħal ħarsin tal-konsumaturi, l-ambjent, eċetera, u qed naħdmu bħalma qed jien stess f'dan il-kumitat tlet kummissarji, John Dalli, Vivian Redding u jena stess, qed naħdmu flimkien u fl-aħħar ta' din is-sena wara li nagħtu ħarsa lejn ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi li għaddejjin bħalissu bħalissa ħanieħdu deċiżjoni u għabbażi ta' din id-deċiżjoni mbagħad ħaniddiskutu u nkun lest niddiskuti hawn magħkom dwar il-pożizzjoni tal-inizjattivi leġislattivi tagħna ta fir rigward l-applikazzjoni pubblika tal-liġi ta' kompetizzjoni. Grazie, President. Grazzi. Issa, Sofi, mikjosbuk. Grazzi, President. Grazie, Kommissarju. L-ONET nista naqbel ma dak li semma l-kollega Xfab, iżda xtaqt aktar dettal dwar ċertu kustjonijiet. L-ONET meta wieġib tal-mistoqsija tas-Sur Gozes dwar il-miżati ta' interskambju. Jiena ressaqt mistoqsija parlamentari dwar l-użu ta' cards u inti fit-tweġiba tiegħek donna konċett sugġerixi li m'intix konvint li l-iżviluppi f'dan is-settur mexin bħeffa bizzejiet biex tassaw ikunem hemm suq emerġenti u għalhekk nistgħu nisugraw li jkun hemm eh, monopolju bbażat fuq żewġ entitajiet. Għalhekk hemm bżonn ta' inizjattiva ta' politika u għalhekk dan huwa l-każ jew bħalissa intom sodisfatti li l-affarijiet għaddejjin b'ħeffa ġmielhom. Imbagħad fir-rigward il-pakkett Monte Cruz u reviżjoni tiegħu hawnhekk nista' ngħid li inti li miex l-intenzjoni tiegħek li toħroġ proposti li waslu għal distorsjoni tal-kompetizzjoni, iżda nafu li hemm ħafna pressjoni u għalhekk nixtieq nistaqsi meta aħna l-Parlament Ewropew tkellimna dwar dan il-pakkett lura fl-2005, aħna tlabna li jkun hemm evalwazzjoni estensiva wara bosta snin u jiena ma niftakarx li kien hemm din l-evalwazzjoni. U din għandha tkun il-bażi għal proposti li ġdodda flok dibattitu politiku ma nix nagħmlu evalwazzjoni minn qabel dwar il-pakket eżistenti qabel ma noħorġu proposti ġodda. F'dan ir-rigward nixtieq ngħid li tfassil ta' riżoluzzjoni fil-Kumitat Empl fuq is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali hija ta' tħassib għalija. U naħseb li hija ħasra li dan il-Kumitat ma kienx involut bisħieħ fuq dan l-aspett. U l-aħħar punt fir-rigward il-task force ta' l-ikon, il-kompetizzjoni u rrida tijak li taħdem għal parlament Ewropew, jiena kontenta li smajt dak li inti u naħseb li task force u l-Kummissjoni ħattejjeb il-kooperazzjoni bejnietna. Kull sena nadotaw riżoluzzjoni b'rekomandazzjonijiet tal-bit, kummenti, u mbagħad ikonna tweġiba. Għamike volli minn naħda l-Kummissjoni li hemm bżonn ta' segwitu u għalhekk nittama li tassow li jekk naħdmu flimkien għabbażi ta' din it-task force din il-kwistjoni għandha titjib. Grazzi. Okay, thank you very much. Grazzi ħafna. Signora Endveld, l-ewwel net fir-rigward il-MIFS u l-cards, eh, karta ta' kreditu u karta ta' debitu. Fil-fatt, duopolija de facto taħt ħafna punti, mhux floqsma kollha, iva, iżda dan jeżisti. Skużawni għaddejn għat qed tipprova ħak ma' tnejn, issa qed noħorġu b'inizjattivi ġodda li jippruvaw joħolqu xprunġ ġdid f'dan is-suq. Nittamaw li jkun hemm daħlit ġodda f'dan is-suq. Ma nistax nkun ċert għaliex jiddependi fuq il-kondizzjonijiet tas-suq u jiddependi wkoll fuq il-kapaċità ta' min jissieħeb. Jekk jien nara li hemm xkil tħul jiena ovvjament nirreaġixxi minnu fih min-naħa tal-kompetizzjoni. Iżda ma nistax jiena stess noħloq tħul effiċjenti f'din is-sistema ġdida. Naf li hemm proġetti u ċertu gruppi ta' interess u ċertu nies jixtiequ jidħlu f'dan is-suq u nkun kontenti jekk ikunu ta' suċċess. Fuq il-regolamenti, speċjalment f'dak fir-rigward il-MIFS mal-miżati ta' interskambju. Kont qed niddiskuti ma' Sur Gozes fuq il-direct debit, hemm regolament, ivet niddiskutuh. U f'dan il-każ tal-karta ta' kreditu, karta ta' debitu m'hemmx regolament sissa. Fl-Istati Uniti minnaħa l-oħra għandhom regolament daħlu inizjattivi regolatorji f'dawn l-aħħar snin u introduċew ukoll regolamenti ġodda fuq il-MIFS għal karti. Milux rajt artiklu fil-istampa Amerikana li kienet kritika ħafna fuq l-effetti ta' dan ir-regolamenti li kien ser ikollhom effetti negattivi mill-punt di vista tal-utenti. U dejjem ikolli din il-punt interrogattiv fl-analiżi tiegħi u għalhekk qed nuża l-istrumenti diretti tiegħi ta' kompetizzjoni u ta' l-antitrust, iżda dejjem nistaqsi xieġri mbagħad jekk fl-aħħar is-soluzzjoni għal dan kollu tkun regolament fuq il-karti ta' kreditu jew ta' debitu. Mhux se wieġeb u m'iniex pożizzjoni bħalissa li wieġeb għal din il-mistoqsija, iżda din il-mistoqsija qiegħda f'moħħi. L-SGIs, il-Servizzi ta' Interess Ekonomiku Ġenerali, aħna ħriġna b'rapport evalwazzjoni u għada l-Kummissjoni ser dotta il-komunikat tagħna u ħan mbagħad b'rapport ta' evalwazzjoni. Nsejt insemmih fil-introduzzjoni tiegħi iżda iva ta' bilħaq ħriġna b'evalwazzjoni wiesa ħafna rċevejn opinjonijiet mill-istati membri, mill-opinjonijiet mill-partijiet interessanti, interessati u anke mill-esperjenza tagħna mill-2005 aħna ħriġna b'rapport evalwazzjoni li ħajkun memus mal-komunikat li ħna dottaw għada. Jina kontent ħafna li nista naħdem mill-qrib ma' dan il-task force li ħloqtu intom fil-kumitat ekon u jekk il-kumitat emp li jishtiq jissiħeb jina lest li dan namlu. Għax dejjem lest li nidiskuti ma'kom naħseb li huwa dibattitu meħtieġ u jina joġobni barra minn hekk. U għalhekk jekk joġobkom, jekk intom taħsbu jew tixtiequ li li jkun hemm diskussjoni miegħi diretta mill-kabinet jew servizzi ta' DG kompetizzjoni jekk iġobkom għajduli. Aħna dejjem kuntenti li jkollna dan id-dialogu. Iżda, u dejjem hemm iżda, id-dialogu, skambju ta' opinjonijiet, diskussjonijiet ma jfissrux li f'dawk il-kwistjonijiet li jintom responsabbli għalihom jiena ħan imponi l-opinjoni tiegħi. Iżda dialogu lanqas ma jfisser li f'dawk il-kwistjonijiet li jiena responsabbli għalihom jew il-Kummissjoni hija responsabbli għalija intom ħat imponu l-opinjoni tagħkom. Jiena ħan nisma' u ħan diskuta l-argumenti, ħan nagħmel skambju tal-punti di vista, iżda jiena ċert li 90% tal-każijiet naqblu iżda jen qisu l-10% li jifdal ukoll. Jiena ċerta li ħan provaw iżda mhux bil-fors nerbħu tajt il-President. Peter Skinner huwa membru ta' Task Force u għalek nadir kelma lilu l-ewwel u mbagħad Marku Sufiki. Grazzi ħanżon fil-qosor, President. Nixtieq nissuġġerixxi biss. L-ewwel qed nifraħlek ah, tal-li trattaj din il-kwistjoni ta' servizzi finanzjari u hija ta' interess kbir għal Task Force tagħna flimkien mal-kollegi tiegħi iżda nixtieq inkun naf jekk hemm x'nuqqas ta' trasparenza li hija kwistjoni kritika biex tassaw nkun nistgħu nifhmu x'qed jiġri. Inti semmejt stress test, stress test huwa importanti ħafna biex ikun hemm trasparenza u għalhekk nixtieq inkun naf jekk intix lest tissieħeb magħna biex niżguraw li dan iseħħ. Il-Kummissjoni tħares lejn strutturi bankarji oħrajn bħal pereżempju strutturi ta' Savings Bank madwar l-Unjoni Ewropea li jidru li għawdu minn benefiċċji inġusti u forsi jużaw dawn il-mezzi mod li ma kellhomx jużaw fl-ewwel lok. U fl-aħħar inti semmejt il-borsa ta' New York, Deutsche Börse, u naħseb l-importanti li nqisu dan. Dan irridu nqisuh ukoll fir-rigward il-leġiżlazzjoni li tinqas bħalissa fuq il-MIFS u l-derivatives trading u naħseb li dan huwa importanti u m'għandniex ninjoraw. Grazzi, grazzi Sur Skinner. Naqbel biħtieġa trasparenza. E, trasparenza naħseb li dejjem hija ċaġa tajba, mod partikolari fis-swieq finanzjarji. U bħala leġislaturi għanna ħafna affarijiet nagħmlu. Għandna dritta l-inizjattiva għal regolamenti jew il-leġiżlazzjonijiet iżda fl-aħħar stalikom u l-Kunsill li timponu meta u kif din it-trasparenza għandha tejna sabiex ikonna aktar istituzzjonijiet finanzjari solventi u solidi u biex nħarsu min juża dawn l-istituzzjonijiet u minu klient tagħhom. Għaliex dan mhux biss sogru kbir għal planijiet ta' kompetizzjoni, iżda huwa sogru kbir għal stabilta' finanzjarja wkoll palma tal-lemna minn din il-krizi. U nittama ħafna li stress test li jmiss ikunu ta' suċċess. Nittama li dan ikun il-kas. Naħseb li ma naqbilx imbagħad fir-rigward il-vantaġġi ta' savings bank fuq skala ġenerali, naħseb li hemm bżonn ta' diskussjoni mhux ħażin fuq dan l-aspett. Irridu nirrispettaw l-arkitetturi differenti ta' regolamentazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Ovvijament rrit ikun hemm supervizjoni, rrit ikollhom l-istess regolamenti għall affarijiet prudenzjali u stabilità finanzjarja u l-affarijiet kollha relatati ma' dan. Fir rigward is savings banks ta' Spanja dan huwa l-każ ċertu stat savings banks fi Spanja kellhom ftit problemi, iżda dawn il-problemi ma kellhom xejn jaqsmu ma' supervizjoni ħażina, iżda kellhom x'jaqsmu mal-housing bubble marbuta mal-supervizjoni makroprudenzjali u l-inizjattiva ta' nambat ħolqot l-ISRB. Ma kienx hemm supervizjoni makroprudenzjali sissa u dan kien wieħed mill-fallimenti ewlenin tal- l-infrastruttura regolatorja u ta' supervizjoni li kenna. U naqbel ma' t-tilet puntijak, rridu nħabtu wiċna mal-merger bejn id-Deutsche Börse u l-New York Euronext. La darba notifikawna fuq dan l-operat, sissa kena kuntatti preliminari, zda għatma rċevejniex il-notifika ħarija. Għadni ma nafx meta ħajbatu inna fuq l-operat tagħhom. U fil-waqt li kunem l-analizi ta' din ta' dan il-merger, irridu nkunu koordinati saw kemm il-Kunsill u ma'kom fuq dawk li jiddiskutu l-leġislazzjoni fuq id-derivattivi. U l-inizjattiva u deċiżjonijiet bħal operat fuq Deutsche Börse u l-New York Euronext huma marbutin bisħieħ u għalhekk irridu niddiskutu din il-kwistjoni tant komplessa fix xogħol li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna, Markus. Vielen Dank, Grazzi ħafna, Sr. President, jiena l-ewwel neġtaqt insaqsi li fil-fatt aħna jkollna ma nkunux ukoll diskriminatorji f'dak li għandu xi qasam min jista' jitkellem inti tiddeċidi minn għandu jkun fuq il-lista tal kelliema iżda zda nitolbok biex tkun ġusta. L-ewwel net inti t fuq eh, l-għajnuna statali. Iżda dak li għandu x'jaqsam il-banek u f'dak li għandu x'jaqsam pereżempju il-banek Irlandiżi u tlieta mill-banek Ġermaniżi illi kellhom bżonn lajluna tlieta minn dawk il-ġemalisi kienu banek federali eh, tal-lender fil-fatt. U inti fl-isqarija tiegħek qed li kulħadd irid ikun trattat bl-istess mod iżda pajjiż bħall-Irlanda li bħalissa għaddej minn proċess ta' ristrutturar komplet u eh, għalihom il- il-ċittadini għad iġorru xiftit jew ir-responsabilità u aħna naturalment dejjem qegħdin nippruvaw ikonna daqsxejn ta' parteċipazzjoni miftuħa u jiena nixtieq eh, fil-fatt eh, insaqsik. Jekk aħna nridu nixtiequ illi fil-fatt jkollna sistema ta' sigurta illi tiggarantixxi id-depositi u l-investimenti fil-banek u jkun sistemi ta' banek tajjeb, nasab li aħjar li nikkonsidraw bosta varjetajiet. Jena naħseb li ma tantx hemm aħna fil pajis tagħna tantx qed jifmu li aħna rridu nħallsu taxxi għall-Irlanda minħabba illi l-Irlanda fil-fatt tat ehm, garanzija iktar mill suppost li l-banek u minnaħa l-oħra il-banek fil ġermanja ikunu strutturati b'tali mod illi mbagħad il-problema tissolva b'dak il-mod jien ma naħsibx li kulħadd qed jiġi trattat bl-istess mod ningrazzja. No, no estoy seguro de entender eh, exactamente el sentido de... Minix ċert jekk fim tekso. Iżda prova u wieġeb għal dak li naħseb li kontattajt jgħid il-kellim. Fl-istqarrija ta' introduzzjoni tiegħi jiena tkellimt dwar il-prinċipji li fuqhom aħna tnamlu monitoraġġ ta' lajnuna pubblika u statali li qed tirċievi s-sistema finanzjarja Ewropea u Sfortunatament hemm lista twila ta' banek li rċevew din l-assistenza waqt li kien hemm il-kriżi finanzjarja. Palmet hemm ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu fir-rigward il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u l-segwitu ta' dan qed nagħmlu monitoraġġ mill-qrib Mhux se nitkellem wisq dwar id-deċiżjonijiet, iżda qed nitkellmu dwar ħafna mill-ikbar banek fir-Renju Unit li kellhom jibatu pjanijiet ta' ristrutturar li ġew adottati l-aħħar tal-2009 dawn qed jiġu imposti issa. Hemm bidliet fil-balances tagħhom, hemm ristrutturar fil-mudell ta' negozju tagħhom. U għatem livell ta' parteċipazzjoni mill-istat il-fondi jiġu injettati fil-kapital tal-banek minnaħa tal-istat. L-istess japplika tlet banek ewlenin fil-Belġu, fl-Olanda wkoll, ħafna mill-banek il-kbar tal-Olanda, l-istess japplika l-Ġermanja, hemm istituzzjonijiet finanzjarji wkoll il-Commerce Bank, il-Landers Bank, per eżempju, fejn pjanijiet ta' ristrutturar u hemm flejes oħrajn involuti ma' banek oħrajn. Minisċer ċert iżda naħseb hemm tmien każijiet fejn kien hemm likwidazzjoni ta' l-istituzzjonijiet finanzjari. Dan seħ fil-Ġermanja, dan ġi integrat fil-Landesbank u koll, iżda dan ġara postijiet oħra u koll fejn eh, Kastilja La Mancha fost oħrajn fi Spanja eh, sfasċaw sfaxxaw daħlu mbagħad f'entitajiet akbar fi Spanja. Rridu naraw ix-xogħol li seħ rigward id-deċiżjonijiet li kellhom jagħtu ħarsa lejn l net il-mudell ta' negozju biex bekk ir-ristrutturar jagħti il-frottu jkun jisarraf f'entità finanzjarja soda u mbagħad naraw ukoll intervent pubbliku li jkun mill-inqas possibbli. Ridna naraw ukoll id-distorzjoni tas-suq u anke sim ta' pis bejn l-azzjonisti u l-partijiet interessati. U anke mbagħad l-awtoritajiet pubbliċi li ħarġu bil-flejjes fl-ewwel u kien huma stess li bdew dan il-proċess. Huwa proċess ibbażat fuq l-istess prinċipji li huma imħadna f'dawn it-testi li l-Kummissjoni adattat mill-ħarifa tal-2008 u nofs l-2009. Dawn huma l-prinċipji applikati għal dawk l-istituzzjoni finanzjarja fejn aħna ma rnexxinniex neħquq bil fuq pjan ta' ristrutturar u nieħdu deċiżjoni bbażata fuq dan. U għalhekk din is-sitwazzjoni tkopri l-istituzzjoni finanzjarji irlandiżi l l-Anglo-Irish u soċjetajiet oħrajn li qed jisfaxxaw imbagħad hemm il-BOI eh, u istituzzjoni finanzjarji oħrajn u dan jistess istess japplika għal Ġermanja fejn l-istess sitwazzjoni. Jiena tkellimt magħhom u skont ċirkostanzi individwali tagħhom nafu li l-pjan individwali huwa differenti mill-pjan oħrajn. U responsabilità tagħna hija li napplikaw l-istess prinċipju napplikawhom tal-imod li ma jwaslux għal distorsjoni jew minn tal-inqas jinqas kemm jista' jkun id-distorsjoni li tinħalaq. Ma naqbilx ma nanaliżi tiegħek fir-rigward il-banek fil-Ġermanja u l-Irlanda. Is-sitwazzjoni differenti għal qatt ta' raġunijiet differenti. U lest nidħol f'dettall fuq bażi privata miegħek, diskussjonijiet privati. U ovvjament hemm bżonn ta' ċertu kriterji ta' konfidenzjalità. Iżda irridu naraw għala rridu nagħmlu aktar sforzi tajt u ma naqbilx miegħek, ma naħsibx li huwa korrett. Viki, jekk Grazzi ħafna prova naġġel iżdan dik tam mistoqsija waħda. Nixtieqek tkun daqsxejn iktar speċifiku fuq id-Deutsche Börse fil-fatt. Nina nixtieq illi fil-fatt uh, tgħidilna naftu tiktar dwar uh, il- il-ħin illi maħabba li aħna fil-fatt irna nistennew din l-informazzjoni, jina nixtieqek li tina daqsxejn iktar informazzjoni fuq il-timetable fuq il-ħin li kienu appjanat għal diskussjoni dwar il-banek irlandiżi jina smajt minn għalli li min minn qal li ma nistgħux aħna nkomplu fil-fatt investu ktar flus f'banek bħal BOI. Nafu illi dawn jisaw kollom xorta waħda effetti fuq stati membri oħrajn, naħseb illi għandek t-kommentat dan u Umbat l-mistoqsija l-oħra tiegħi fuq l-audit nafu illi aħna għandna numru żgħir ta' kumpaniji u aħna nixtiequ li jkun hemm iktar kompetizzjoni u qed l lejn regolament war l-audit. Kien hemm xi nies illi qalu li hemm bżonn illi jkun hemm ta' ikun hemm bżonn ta' bidla tal-auditors kultan żmien Però il-kumpaniji ma jkunux lesti li fil-fatt jikkonsultaw ma awditur li jkun iżgħar pereżempju. Inti x'taħseb dwar dan jiena naħseb li din is-suġġeriment tista' titfa' sitwazzjoni ħafna iktar allarm milli għall-aħjar. Grazzi ħafna Iva, l-ewwel nett jiena ma nistax nantiċipa meta każ ta' żewġ kumpaniji pereżempju privati huma jiddeċidu li notifikaw lill kummissjoni jiena ma nistax nantiċipa din tkun data li tkun eh, deċiża min-naħa tagħhom u mhux minnaħa naħa tiegħi kif qabel jiena rċifejt bosta informazzjoni miż-żewġ naħat dwar l-intenzjonijiet tagħhom iżda informazzjoni ta' natura ġenerali iżda mhix informazzjoni li aħna nistgħu mbagħad nitrasmettu lil mezzi tax-xandir. Jien għaltqajt ma' tnejn li huma, tnejn li huma talbu għallaqa din kienet laqa preliminari sabiex aħna nkunu nistgħu nikkomunikaw dak li diġà ktibna. U eh, żewġ reprezentanti l-Euronex kif ukoll Deutsche Börse fil-fatt għalonna illi meta jasal il-waqt aħna niġu nżurukom fil-Kummissjoni b'notifika formali, iżda m'għandix idea eżattament meta ħataslinna din il-notifika formali. Hija l-opinjoni ta' dawn il-partijiet li voluti illi meta huma jaslu għal notifika ikollhom analiżi ta' din l-operazzjoni illi ħatkun pjuttost komplikata u minħabba li aħna għandna regolament tal-mergers tal-kumpaniji illi hija pjuttost vasta jiena ma nkunx surpris li kieku meta ikona din il-notifika ta' din il-merger tista' tkun waħda minn dawk il-każijiet fejn aħna ikonna ngħaddu għat-tieni fażi tal-proċess tal-mergers, però aħna ma nistgħux natu l-opinjoni mingħajr ma lanqas biss għandna notifika min-naħa tagħhom. Ġifieri aħna rridu nistenna Issa dwar il-kwestjoni tal-banek Irlandiżi aħna dinna nanalizzaw is-sitwazzjoni, però fl-istess waqt aħna qegħdin naħdmu ma' trojka illi bħalissa edha tagħmel edha tmexxi negozjati mal-awtoritajiet Irlandiżi dwar il-programm dan kien diġa miftijem mal-Unjoni Ewropea, l-IMF u l-kondizjoni ta' dan il-programm palissa qegħdin ikunu diskussi f'dawn is-sijat mal-rappreżentanti tal-Gvern Irlandiż ma nafx xajinat eżattament aħna fil-fatt qegħdin ninsegwu rib dawn id-diskussjonijiet minħabba li dawn id-diskussjonijiet u parti minn dawn id-diskussjonijiet jistgħu jkollhom effett fuq il-pjanijiet li aħna eh, qegħdin negozjaw magħhom u naturalment kelli kontatt ukoll mal-Ministru tal-Finanzi ġdid u jiena għetlu li inti ħat iddeċidi meta ħat tkun lest illi tiġi titkellem miegħi li diskutu elementi ġodda, però naħseb illi titissolvi kwistjonijiet ma trojka sabiex issolvi kwistjonijiet illi jaffetwaw banek fuq baz individwali u l-mistoqsija l-oħra li saqsejtni kwistjoni ta' l-awdituri jiena naħseb li din hija xi ħaġa li għandix taqsam regolament il-kollega tiegħi Sur Barnier ħabbar ċertu inizjattivi dwar dan eh, il-punt naħseb li kien dokument ta' konsultazzjoni li huwa ħabbar ftit xurilu u semmaw jiena naqbel miegħu naturalment illi hemm parti fejn hemm settur fejn għandna konċentrazzjoni qawwija ta' partijiet eh, interessati b'saħħithom ħafna bħalissa jiena tinħares lejn l-aspett regolatorju dan l-aspett ta' rotation illi inti semmejt din hija xi ħaġa li huwa hija wkoll għandha bażi regolatorja però nista' nara li hemm ċertu aspetti li aħna fihom irridu nieħdu daqsxejn ta' intervent rridu nintervjeni f'dawn l-oqsma iżda naħseb illi miex kwistjoni ta' xkiel għadħul, din hija kwistjoni ta' regolament li għandu jittejjeb. Nirringrazzjak. Iva, nirringrazzjak, issa ħana da' xejn eh, fuq il-lista tal-kellim għandi jiena surra mosa u xifti tkellim oħra tfadlinna tliet kwarti ġifiri naħseb illi ħajkonna biżżejjed ħin. Minħat sura l Almunja, jena nishti illi nitkellem fuq l-NOIC kif ukoll id-Deutsche Börse u l-merger tal-bejn dawn iż-żewġ. Partijiet interessanti, nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni ta' clearing u l iskampju din hija kwistjoni li hija relevanti ħafna fl-Istati Uniti u jekk inħarsu lura lejn l-istorja t żor tal-Amerika fil-fatt dejjem meċa fuq ir-regoli tal-kompetizzjoni ħalli bekk aħna nippermettu li jkun hemm ċertu struttura, però din hija xi ħaġa li forsi aħna rridu niddiskutu fuq livell internazzjonali ħalli bekk aħna ma naslux għal eh, xi svantaġġ ekonomiku. Il-mistoqsija tiegħi jekk inti rtix ħatħares lejn eh, xi tip ta' tqabil bejn is tal-Istati Uniti u l-Amerika minħabba li din tista' jista' jkun illi taffetwa l-pożizzjoni li hija stabbilita fl-Istati Uniti u jista' jkun li din ma mhix tkun għal dejjem. U tieni punt jiena interessani ħafna dak li inti qed minħabba li fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni tal-EMEA jiena provajt inressaq xi ftit dejat dwar l-index u fejn forsi aħna jista' jkollna xi ftit iktar restrizzjonijiet ta' standards iktar miftuħa internazzjonali. L-ewwel net meta għandna drittijiet tal-proprjetà intellettwali li huma drittijiet li jistgħu jeżistu f'ċertu qosma jgħinha qed nissuġġerixxi li għandu jkun hemm dejjem liċenzja fuq eh, bażi illi ma tkunx diskriminatorja u dawn huma standards li fil-fatt aħna nużaw fl-industrija u jiena kont qed naħseb jekk din tistax eh, taqbel ma dak li qed taħseb inti fil-fatt u anke f'dak li għandu x'aqsam servizzi finanzjarji ma nafx hekk aħna x'ha jkollna rapportar real time li jkun iktar ħafna iktar sikur. Jina naħseb li huwa importanti li nistabilixxu fil-fatt standards miftuħa fuq bażi internazzjonali u dawn nużawhom. Ma nafx jekk inti għandekx opinjoni eh, dwar dan. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna l-ewwel mistoqsija ma nistax jina fil-fatt nidħol fid-dettal fuq dan il-merger li għadna naqas biss irċivejna notifika tiegħu. Jiena nixtieq li ngħid ftit kelmiet fuq din id-diskussjoni naħseb li hija importanti ħafna dwar dan il-mudell, dwar dan il-business model ta' skambju jiena mill-perspettiva tal kompetizzjoni nippreferi modelli illi mhumiex sajno vertikali. Minħabba li jistgħu noħolqu iktar kompetizzjoni, iktar opportunitajiet u dan ikun modell ħafna iktar miftuf dak li għandu xaqsam l-interoperabilità minn perspettiva ta' kompetittività nasab li dan huwa l-aħjar modell iżda jiena nista' nara f'din id-diskussjoni li hemm ċertu elementi li intom qed tqisu min-naħa tagħkom hawnhekk kif ukoll min-naħa tal-kunsell. Pereżempju, illi anke jekk il-proposti tagħna ehm, tal-bidu fuq l-emea kienu għalin ħafna u kienu forsi għedin joqodu ftit lura. Aħna stajna nisimgħu hawnhekk kif ukoll fil-kunsill illi kien hemm bosta nies li xtaqu li jaċċettaw il-linja vertikali, però dawn huma leġislaturi li fl-aħħar mill-aħħar rridu jieħdu deċiżjoni. Jiena mill-perspettiva ta' kompetizzjoni preferi li ma naċċettax dan il-modell vertikali iżda il-diskussjoni waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena fit-tweġiba tiegħi lil Peter Skinner kif ukoll il-membru ieħor ta' dan il-kumitat, insistejt u għedt li aħna rridu nkunu f'kuntatt matul il-proċess um, tal-analiżi ta' dan il merger illi jinnotifikaw. jena għazbus jina ċert il-ħajibadu notifika ta' din il-merġer, iżda meta nirċivuha aħna ħankunu miftuħa ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-perspettivi differenti illi aħna għanna dwar dan il-punt. Minħabba li din hija l-iktar prova importanti li aħna rridu naħnu fuq. Importanti ħafna għal dan il-każ kif ukoll importanti għal derivattivi u għal attivitajiet ta' qabel trading u wara li sir trading. Aħna naħsbu wkoll illi dawn l-numri ta' identifikazzjoni ta' sigurtà internazzjonali huma importanti ħafna minħabba illi iżda aħna nafu li l-numri jinħarġu fuq bażi ta' monopolju, aħna naħsbu l-xorta waħda huma qegħdin jitolbu ħafna flus għal dawn il-numri minkejja l fat li m'hemmx eh, drittijiet ta' proprjetà intellettwali, aħna naħsbu li dan huwa każ ta' abbuż aħna din analizzaw dan il-każ u mhux qed niskludi li aħna nistgħu fil-fatt insolvu l-problema ma' din l- Dawtorita, aħna għadna wasan nixemmek, hemmhekk iżda l-issa tfadlinna bżon li nkomplu nanalizzaw is-sitwazzjoni. Nista' jgħidilkom kif naħseb li ħa tiżviluppa u nibqa' ġurnati iżda ma nistax ngħidilkom iktar minn hekk. Issa jekk din kwistjoni tal-indexins jkollha bżonn ta' trattament ħafna iktar ġenerali mill-perspettiva tar-regolament, din hija kwistjoni importanti ħafna minħabba li dan mhuwiex l-unika każ fejn il-proprjetarju ta' dan it-tip ta' index juża sabiex jiddaħlu kundizzjonijiet abbużivi fis-suq dan ma huwiex żgur li mhuwiex l-unika każ li aħna qed nesperjenzaw. Verna jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur kummissarju għandi mistoqsija dwar il-trattament, l-istess trattament eh, fis settur barkanju, din mistoqsija diġa weġibta l-ura mniex ħanqot nerġan saqsija, sa dwar kundizzjonijiet ta' kompetittività f'dak li għandu xaqsam kontratti miftuħa, jiena naħseb li inti fil fatt tkellem diġa fuq l-għajnuna statali kif ukoll ehm, l-għajnuna statali anka l-statali kif taffetwa su internu u eh, aħna fil fatt rajna li fid-disa stati membri ġodda ehm, kien hemm ukoll ċertu diskussjonijiet dwar dan speċjalment fil-Polonja fejn il-ħaddiema kena kwestjoni ta' ħaddiema immigranti ċiniżi li kellna niftemu fuq it tariffi u r-rati tal-ħlas u eh, anka għajnuna għal Greċja li ħarġet minnaħat tal-Bank ta' Investiment Ewropew kif ukoll xiri ta' kapaċità ta' bastiment vapuri fil-Korea ta', ta nofsinhar. Din inqas ta' kompetittività ma, forsi ma taffettwanix b'mod tiret, iżda xorta waħda qiegħda taffettwa l-kompetittività tal-industrija Ewropea b'mod indirett u jiena nixtieq illi nżid xi ħaġa, inti erġajt ħabbart ir-rida tiegħek sabiex tikkopera magħna u jiena nixtieq il-Kummissjoni kemm bil-miktub kif ukoll bil-fom tirreaġixxi ħafna iktar malajr milli li għamlet sissa. Jiena nixtieq illi nsemmilek eżempju mid-dar tiegħi kien hemm abbuż ta' kompetizzjoni fil-fatt kien hemm dan il-każ illi wassal għal telf ta' mit eh, ta' mijiet ta' miljuni ta' euro u aħna fil-fatt bdejna dan il-proċess iżda marċevejna l-ebda informazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni għan nittama li f'dak li għandu xieqsam dawn il-kwistjonijiet li għandhom xieqsmu l-kompetittività iżda mhux forsi neċessarjament jitrattaw mal-leġizlazzjoni naħseb li intom għandhom tiħdu reazzjoni ħafna iktar malajru taħdmu aħjar mal-Parlament. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna Sur Langen l-ewwel mistoqsija li inti saqsejt dwarha hija mm, biex ngħidu hekk iktar għandix taqsam max-xogħol tas-Sur Barnier milli tiegħi. U jiena nista' nifhem għalfejn intom mħasbin. Hemm bosta nies li huma mħasbin minħabba li hemm jista' jkun hemm pajjiżi terzi li ħajibbenefikaw minħabba il-ftuħ ta' kontratti pubbliċi tagħna u l-użu ta' standards tagħna kif ukoll illi jista' jkun hemm ċertu kumpaniji minn pajjiżi terzi li jibbenefikaw u dawn l-istess pajjiżi mhumiex miftuħa bl-istess mod magħna u l-kumpaniji Ewropej ma jkunux jistgħu jkollhom aċċess għal kuntratti pubbliċi miftuħa min-naħa tagħhom. Jiena nixtieq ngħidilkom illi s-Sur Barnier fil-fatt flimkien ma' Karol Kurt, qegħdin janalizzaw din il-kwistjoni u qegħdin jippruvaw jaraw kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni u nirrispondu l-każ bħal dan. F'dan il-każ inti għandek bżoċ possibiltajiet jew illi tfassar strateġija u tħu ċertu deċiżjonijiet sabiex tiżgura il-naħa l-oħra fil-fatt taċċetta r-regoli miftuħa li aħna għandna. Dan huwa mod pożittiv ta' kif aħna nistgħu nimxu f'din il-kwestjoni l-alternativa l-oħra hija illi naħseb tmur kontra l-interessi tagħna u nistgħu ngħidu li minħabba li intom fil-pajjiżi tagħkom ma tosservawx u tirrispettawx ir-regoli tal-suq intern tagħna, aħna ħanbidlu s-regoli tagħna u aħna ħajkonna ċertu xkiel għal aċċess tas-swieq tagħna. U ma nasibx li huma jishtuqu għadin u aħna nixtiequ li nappellaw l msieħba ekonomiċi tagħna sabiex huma jirrispettaw fis-swieq fis-suq intern tagħna jirrispettaw ir-regoli li aħna nirrispettaw fis-suq tagħna dan qed jiġri fix-Repubbliku iżda mhux biss hemm bosta hemm każijiet oħrajn kien hemm kumpanija Ċiniża li fil-fatt kienet ħadd tikkompeti mal mal ma kumpanija l kienet se tixtri din il-kumpanija l iżda kien hemm dibattitu intensiv ħafna dwar dak li aħna nistgħu nagħmlu f'każ bħal dan, eċetera, eċetera. Jiena naħseb li dak li aħna għandna nagħmlu huwa li ngħidu lil kulħadd sabiex jadottaw din is-sistema miftuħa f'dak li għandu xaqsam dawn is-sistemi ta' investituri fl-Ewropa. Aħna għandna bosta um, interess sabiex aħna nipproteġu l-interessi nazzjonali tagħna u l-interessi Ewropej, nistgħu nipproteġu lil nfusna minn investiment minn barra l-Ewropa illa jista' jeddet il-kompetittività tagħna, iżda aħna ma nistgħux fil-fatt nerġaw nintroduċu s-sistemi ta' kontroll li aħna kanna minħabba li aħna ninvestu ħafna iktar barra mill-Ewropa milli pajjiżi oħra jinvestu fl-Ewropa. Għandna ħafna iktar kumpaniji Ewropej li qed jaħdmu barra mill-Ewropa milli bil-kontra. U għal din raġuni naturalment aħna nixtiequ li nsibu risposta tajba għal dawn l-avvenimenti iżda jekk aħna ħannibdew niddefendu rwieħna ħana żgur li nispiċċaw eh, billi nitilfu hija kwistjoni pereżempju li hija simili għal futbol. Jiena pereżempju naħseb li nista' nirbaħ kontra l-Barcelona jekk noqgħod nilab bit-tivisa. Iżda ma naħsibx li din tista' ikolla din tista' tkun l-verità fil-fatt. Hija kwistjoni illi aħna rridu nsibu soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet bħala paskett. Jiena nixtieq illi kieku nsolvi dawn il-problemi kollha f'xar. U hemm affarijiet li nistgħu nsolvu ta' malajr iżda hemm bosta affarijiet oħra li huma ħafna iktar komplessi. U jiena naħseb li hawnhekk aħna ninsabu pjuttost viċin għal teħid ta' deċiżjoni importanti f'dan il-qasam, iżda sfortunatament għalissa ma nistax ngħid lilkom la l parlamentu laqas l ħadd kif aħna nistgħu nsolvu din il-kwistjoni minħabba li aħna għadna ma wasalniex Dak l-istadju. Werner Kirchbock, Iva, il-problema sur Kommissarju, hija li inti issa farfartu tfajt il-problema fuq il-kollega tija sur Barnier, iżda din dawn il-kwistjonijiet ta' għajnuna statali li inti tiħu ħsieb li ħerġin u kol minn mezzi statali li forsi jista' waslu għall abbuż ta' kompetittaf iżda f'dak li għandu xieqsam dan il-kas tal-Polonja li jissa mill-gvern Polla kena ta' miljoni ta' euro fil-fatt li waslu għal dan il-kontrat li stej wassal għal nuqqas ta' kompetittivita' din hija xi ħaġa illi mbagħad wasla tal-fatt li fil-Kummissjoni qed jgħid li ħadd ma għandu responsabilità f'dan il-każ iżda aħna nafu illi fil-fatt aħna kellna każ ieħor Anka kena bosta kazijiet bħal dawn u parti minnek kena u koll għajna stata li ma kienieċ permessa u jena nishti illi aħna unbat konna tlabna li kien ħajkun hemm stqarrija pubblika dwar is-sitwazzjoni fil-Ġermanja u xi sena ilu kien hemm ministru li rtira minħabba fek fil-fatt minħabba li din l-istqarrija ma kienx waslet. Iva, nixtieq ngħidlek illi fil-kas ta' Novo Green jinħadni qed naħdem fuq minħabba illi dan huwa kas ta' public tender, huwa kas li għandu x'jaqsam mas-suq intern mhuwiex kas ta' assistenza finanzjarja. Huwa importanti li l-kummissarji jaħdmu biss fl-alqa tagħhom u kulħadd irrid ikun jaf eżattament ċet jagħmlu l-kollegi u ma jistgħux jindaħlu jagħmlu x-xogħol ta' ħaddieħor. Jiena naħseb illi din hija kwistjoni ta' tenders eh, pubbliċi, mhix kwistjoni ta' suq intern. Grazzi ħafna Ramon. Grazzi ħafna sur kommissarju l-odba tajba nishtiq nilqak għal kumitat Tana tal-affarijiet ekonomiċi ma nafx jekk smajt il-kelma Rupart fl-istqarija tal-bidu tiegħek naf li din hija kwistjoni ta' kompetizzjoni li taffetwa lill-istati membri u l-istatat tal-istati membri, però inti taf ukoll li fl-Ispanja aħna m'għandniex kompetizzjoni bejn l-aeroporti minħabba li l-aeroporti huma mmexxija minn organizzazzjoni pubblika ċentralizzata. U Għalhekk kien hemm kriżi u kien hemm bosta telf ta' flus minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq uh, telf ta' mijiet ta' miljuni ta' euro u aħna Nafu din hija kwistjoni sensittiva ħafna speċjalment fir-reġjun ta' Katalunja minn fejn jien jien. U jidher li jkun aħjar li kieku jkun hemm privatizzazzjoni qabel ma jkollna deċentralizzazzjoni tal-ġestjoni u tal-mudell tal-ajruport għandna l-mudell Ġermaniż fejn il-lander huma imexxu huma l-ajruport speċjalment ċertu każijiet partikolari jiena naħseb li din tista' tkun idea ħafna ħjar u motta kif aħna nistgħu mmexxu tajjeb l-ajruporti tagħna. Inti x'taħseb su concerned right Estoy seguro que usted y yo estamos de acuerdo en una cosa. Naħseb illi aħna nistgħu naqblu fuq ħaġa waħda Sur Langen żgur naħseb li kien surpriż meta inti sejjaħt li xellugi xġara b'daqseg billi għandek komissarju ġelluji. Biex qed titħaq. Jina naħseb illi naqblu fuq ħaġa waħda żgur illi f'dak li għandu x'jaqsam ma' autorità politika fuq livell iktar baxx m'għandux ikun deċiż minn awtorità politika li għedha fuq livell ħafna iktar olja, oli. Inti naturalment inti naturalment qiegħed tirreferi għas sitwazzjoni fi Spanja iżda l-kwistjoni li inti semmejt tal-ġestjoni tal-ajruporti fi Spanja hija xi ħaġa li mhijiex responsabilità tiegħi, jiena noqgħod attent ħafna li ma nidħolx fl-eliqi tal-oħrajn u noqgħod attent li ma nagħmilx ix-xogħol ta' noqgħod attent ma nagħmilx ix-xogħol ta' kummissarji oħrajn jew nkella kompetenzi li huma reġjonali jew lokali, jiena dak li nista' ngħid u nista' nerġa' nirrepetih fil-fatt huwa li jiena jgħid nanalizza l-kwistjoni ta' kummerċ ġust bejn l-aeroport. Jien qed nanalizza din il-kwistjoni u fil-prinċipju l-idea kienet illi din l-għajnuna għat-trasporti fil-fatt kienet irċivejnija u kien hemm lista twila wkoll ta' każijiet li kienu marbuta mal-aeroporti u kien hemm ukoll każijiet li huma marbuta mal-kumpaniji tal-ajru li joffru titjiriet bi prezz baxx. U kien hemm eh, bosta każijiet li aħna ġibduna l-attenzjoni dwarhom u dan juri illi aħna fil-fatt irridu inħejju u nadottaw linji gwida dwar l ajruna pubblika li tista' tingħata lill-ajruporti aħna rridu nħejju wkoll numru tal-linji gwida sabiex nagħtu assistenza finanzjarja l portijiet Jiena naħseb li għandna bżonn tal-linja ċara dwar dan u dan ix-xogħol issa diġà bdejna naħdmu fuqu x'parti, li ma parti ta' aeroport jista' jkun mitqies bħala infrastruttura u mod ta' kif um, aħna nistgħu niġġustifikaw l-assistenza finanzjarja kien hemm deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li kienet qed titkellem dwar is-sigurtà fl-ajruporti din hija xi ħaġa li forsi inti fiha tkun tista' tkun iġġustifikat meta tħallas sussidju pubbliku iżda pereżempju motorway sakemm ma din tkun eh, eh, mmexxija bis-subija bejn is-settur privat u dak pubbliku ma naħsibx illi għandha tkun xi ħaġa illi tikkonċerna lili jekk l-istati membri għandhomx jibnu aeroport jew le. Iżda meta jkun hemm kwestjoni li tkun iktar eh, element tas-suq intern, ta' ma jkunx xogħol faċli għalina, aħna diġà bdejna flimkien mal-Kummissjoni sabiex naħdmu dwar dan u ħdimna wkoll fil-kabinet tiegħi stess u aħna meta jasal il-waqt aħna żgur li ħajkonna xi ftit affarijiet xinejdu għanibdew konsultazzjoni pubblika nitkellmu mal-partijiet interessati li huma konċernati mal-operaturi tal-Istati membri u noħorġu bċertu linji gwida żaħna jista' jkun li dan nagħmluh fis-sena 2012 forsi iktar tard. Però jiena naqbel miegħek, Iva, veru illi din hija kwestjoni importanti ħafna qed nitkellmu fuq ammont ikbar ta' flus, ningrazzja. Um, Grazzi ħafna sa se nagħlaq il-lista tal-kellima. Għandi l-Kratz, Epping u Gozes u naħseb mbagħad nkun ikun għala il-ħin. Sinjura Kratz. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kummissarju. niskuża ruħi jekk se namillek mistoqsija li diġa weġibtax kont qed nivvota f'kumitat ieħor wasal tard hawnhekk. Imma jiena rrid nitkellem dwar il-ftehim ta' kompetittività. Kif taraħ dan inti x'valur miżjut se jkollu meta mqabbel ma dak li diġa għandna fil-politika Ewropea. U mod partikolari, kif taħseb li dan se jorbot ma dak li diġa tkellimna fuq il-pakketta governanza ekonomika fejn inti għattu kol li diġa fih element li jinvolvi eh, il-kwistjoni il kwistjoni tal fil-budget u li nuqasta konsistenza u sbilanċi fil-politika ekonomika Ewropea kif se jorbot dakollu kollu mal-kwistjoni tal-governanza. Signora Krasa, jina naħseb li dik hija mis-soqsija li missek tagħmel lil-Lodi Rejn u mhux lili il-pat jew il-ftajim tal-kompetittività jew il-pat tal-euro huwa jaqa taħt il-Kummissjoni għall affarijiet Ekonomiċi u Monetari. Kieku konna fl-2009 uh, kont inwieġbek imma dis-sena u għaw li rejn jew inkella il-Sur eh, Barroso li għandhom il-Wichbook jena naqbel 100% ma dak li għalu Sur Rejn u Sur Barroso għax ma taqqax taħt il-kompetenza tijaj. Dek? Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Ippermetti li namillek mistoqsija li zgur taqqa fil-portfolio tijak dwar il-fenomenu ta' dota mill-1980 rajna illi kull darba li jkun hemm xi kumpanija li tkun privatizzata x'affarijiet li rajnihom ta' spiss dan l-aħħar. Il-gvern jiprofa jagħti inċentiv tip ta' dota biex iħeġġeġ il-persuni jixtru eh, l-isħma dan rajni eh, ħafna fis-settur Eh, privata l-aħħar kien hemm ħafna liberalizzazzjoni fis-settur tal-posta u inti bdejt ħafna inkjesti eh, bħal per eżempju Royal Mail fir-Renju Unit, il-Posta fil-Belġju u eh, dik Franza dak li ġara huwa li l-kumpaniji ħadu l-pis tal-pensjonijiet f'dawn is-servizzi postali. U sa jiena għandi mistoqsija dwar din l-ekkim sejħa dota Naħseb li dana il-fenomenu se raħ jirrepeti ruħu fis-settur finanzjarju għaliex eh, l-istituzzjoni finanzjarji ġew nazzjonalizzati jew inkella eh, speċaw fidejn eh, pubbliċi jew inkella fil-ġejjieni dawn il-kumpaniji se jkollhom jerġa' jiġu privatizzati mill-ġdid u nerġgħu naraw dan il-fenomenu ikraħ tal-doti tal-inċentivi dan rajnih diġà fil-settur tal-posta U issa żgur illi se narawh iffeċċ ukoll jew jimbet fis-settur finanzjarju forsi diġà qed eh, iżomm għajnek fuq dan il-fenomenu ma nixtieq eh, inwissik illi dak illi rajna eh, fil-qasam postali jekk jider fil-qasam finanzjarju se jkun diffiċli ħafna li wieħed jeħles minnu. Jiena nixtieq ngħidlek nixtieq issaqsik x'taħseb inti dwar dan il-fenomenu? U eh, ġri meta dawn l istituzzjonijiet finanzjarji se nippruvaw nerġgħu ngħadduhom fidejn privati. Jiena kont qed nisma' l-kabina Franċiża ma nafx it-tajt bil-kelma dota. Jien naħseb issa se nibda nisma bl-Ispanjola xekk aħjar. Biex nara fil-fatt jekk nifhem xiktar dak li jatli. Mela, ħa nispjega f'kemtejn Eh, fl-Inglis najdlu Brown bl-Olandis najdlu Brown u bl-Inglis Dota, jew bil-Malti Dota. Ikkun hemm kumpanija li tiġi tkun pubblika tiġi privatizzata, u mbagħad issir kumpanija privata jew privatizzata. U ikun hemm kapital li zejjet li jintefa fil il-kumpanija biex ikopri il-pensjonijiet bħal tip ta' skambju biex najdu la' ek. Fil-Germania rajna li kienem l-uffiċi post, postali fil-qalba tal-belt illi inxtraw mill-gvern dan sabiex issaħħu il-kumpanija fis-suq privat propju li wieħed ibbieħ il-kumpanija u jagħti inċentif jagħti xi ħaġa żejda meta jbieħ. Għalhekk qatt qatt li dina hija tip ta' dota. Ah, iva, mela, meta bdejt nisma bl-Ispanjol fimt ħafna aħjar, mela, grazzi l kabina Spanjola, jgħid il-Kummissarju. Iva. Din hija waħda minn dawk l-affarijiet aħna mannix offsetting. Jekk għanna nitkellmu per eżempju dwar kumpaniji privatizzati jew monopolji statali li kunu ġew privatizzati u li issa qed jagħtu eh, servizz ta' interess ekonomiku ġenerali, issa et, aħna qegħdin naraw x'kumpens ikun xira li jingħataw dejjem fid-dawl tal-attività tas-servizzi li jkunu qegħdin joffru hemm ċerti każijiet fejn wieħed mill-affarijiet li semmejt inti stess, refin. Li ngħaddu minn sistema ta' pensjonijiet għall-impjegati mis-sistemi privati ta' pensjonijiet għal sistema ta' tip ieħor forsi jkun hemm bżonn li jitħallas xi sussidju. Titkellem dwar operatur privat li għandu bżonn jikkompeti fis-suq u hemm possibiltajiet oħrajn fejn dawn eh, il-doti għandhom nejn jitħalsu minn sussidji. Imma fil-fat, il-sussidju et jitħallas biex jgħin l din il-kumpanija tkun kompetittiva fuq sma oħrajn hemm eh, diġà każijiet li solvenjom oħrajn li għadna qegħdin neżaminawhom bħalissa pereżempju f'dak li rigwarda servizzi postali qed neżaminaw żewġ każijiet importanti dak fil-Belġu u dak tal-posta fil-Ġermanja kemm biex nagħti żewġ eżempji f'settur speċifiku nista' nsemmi oħrajn fuq sma oħrajn li wkoll huma importanti. Fil-diskors inizjali tiegħi meta għat li il-valur tal-proposti li jena n-ressa u dim il-Komissjoni għada u għalli nifokaw fuq il-monitoraċ ta' finanzjament ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, dan huwa propju dak li kelli f'moħħi. Ma jiswa xejn li aħna nifokaw u eh, noqogħdu naħlu risorsi u enerġija fuq xi servizz eh, sekundarju li jkun offrut minn kumpanija lokali li tuħu xiftiet ta' flus mill-kunsill lokali. Dan, aħna mux dan għanna f'moħna għalix mux dawn il-tip ta', ta servizzi u ta' kumpaniji li se jeffetwaw il-funzjonament ta' suq intern. Daw kemm l-autoritajiet Eh, lokali u nazzjonali li jaraw li l-affarijiet isiru kif imiss, imma il-kumpaniji li jużaw is-sussidji eh, eh, jew huma dawn il-kumpaniji li aħna rridu neżaminawhom u jeżistu. U meta nitkellmu dwar atturi kbar fil-settur tas servizzi pubbliċi Imdi mish kwistjoni ta' flussi ekonomiċi, ma' wkoll l-effiċjenza li bija u ma' joffru servizzi tagħhom. Nista' wkoll noffru servizz eh, sussidju partikolari għal eh, livell ta' effiċjenza u effettività. Imma jekk dan il-livell ta' effiċjenza jonqos għalfejn għandna nkomplu nagħtu appoġġ eh, pubbliku jew sussidji oljien. Eh, jifri s-sissidu jenata skont il-level u l-standard tal-servizzi illi jenataw. Jean-Paul, grazzi komissarju tal-li uġib tal-mistoqsijiet kolla jien inni nisimak b'attenzjoni kbira. Imma meta nisimak jiena naħseb fiċ ċittadini illi spess niltaqgħu magħhom għaliex aħna li taqqa maċ-ċittadin u nitkellmu magħhom u nara illi hemm id-dritt tal-kompetizzjoni għall elit u mbagħad hemm il-perċezzjoni tal-kompetizzjoni eh, taċ-ċittadini normali, l-imprenditori, eccetera. U jiena nistaqsi meta nara in nis ċittadini tagħna kif jaraw għall-Ewropa m'għandhomx impressjoni tajba ta' ħaxejn. Naħseb illi forsi għanna naslu għal kompetizzjoni iktar raġunata un niprovaw li kif għada kif inti jekkem uh, eh, ikunem ostakoli uh, aħna nintilfu naħseb illi irridu naħsbu iktar dwar dan għalli xaħna għedin nitolbu fiduċa dak li jasbu l-lum iċ-ċittadini tagħna huwa li minħabba il-ftuħ li qed tagħti l-Ewropa ħafna eh, ħafna atturi ġodda qegħdin jidħlu fiha. Ma naħseb illi irridu naħsbu iktar dwar dan, Ovvjament il-kompetizzjoni hija importanti ma di ebda dubju dwar dan imma naħseb id-diffikultajiet ekonomiċi illi eh, hemm fil-pajjiżi iċ-ċittadini tagħna ma jaqblux mal sinifikat u l-utilità tal-kompetizzjoni fl-Ewropa. Il-Kommissarju eh, li li kien responsabli għal dan id-dossier qabel kien dejjem jibda uh, jgħid li li kien hemm ħafna multi u jiena darba saqsejt il-konsumaturi uh, gawdew xi ħaġa minn dan u jidir li li kien qal li di ma kienieċ il-problema. Imma il-problema il-lum hija li l-politika tal-Ewropa f'dik li hija kompetizzjoni uh, ċittadini għandhom bżon li jifmu ċittadini li jħossu li din toffrilhom vantaġġi li s-saħħaħ it-tessut ekonomiku. Imma sfortunatament din miex realtà u għalhekk Eh, dinja mistoqsija diffiċli. Imma nitolbok li twiġab mill-aħjar li tista. Grazzi sur Gozes li qed l-opportunità illi intik tweġiba politika mhux teknokratika. Il-kompetizzjoni favur mini. Il-konsumaturi u ċittadini u beneficjarju ieħor huma l-SMEs ma, nsemmix jiena e kull darba li ġi hawnhekk il-multi imma s-sena li għaddiet kien hemm 3 biljuni ta' euro f'multi. E, Ija t-tieni rata l-iktar olja. Issa fuq ix? Fuq kumpaniji ta' lajru illi għamlu ħsara lil kumpaniji illi għandhom bżon billi jinqdew bis-servizzi tal-trasport blajru biex jesportaw il-prodotti tagħhom. Il-prezz hemm il-prezz tal-merkanzija li diġa' ola minħabba min kartell ta' grupp ta' kumpaniji li, jipro, li kien qed jipprova jikkontrolla it-trasport blajru. Mbagħad kien hemm uh, il-kwistjoni ta' prodotti bħal shampoos u shower gels, ġifiri prodotti li kulħadd jużhom kuljum u għadna li żewġ kumpaniji kbar li jekk dawn xtaqu illi aħna naċċettaw il ehm, li dawn iż-żewġ kumpaniji jinaqdu eh, mela ċertiferat tridu teħilsu minnhom għaliex inkella il-prezz illi ħallas iċ-ċittadin għal prodotti tagħkom fil-supermarket eh, se jolew għaliex il-meġa li qegħdin tipproponu intom bil-mod kif qed tipproponuha se twassal għal qoli tal-prezzijiet f'ħafna stati membri u din tolqot liċ ċittadini sur Gozes il-kummissarji u l-ministri għandhom bżonn li jispjegawa din ir-realtà għaliex il-ċittadini forsi ma jħossux illi deċiżjonijiet illi jieħdu il-kummissarji fuq il-politiki Ewropej ma jolqtu għom, ximma jek aħna nispiegawlom jifmu għax il ċittadini tagħna mhumiex boloħ jew injoranti, ħafna drabi huma iktar intelligenti minna għaliex jimxu eh, bl-istint taħħom dak illi jifmu illi għandu nejn jirrapprezenta vantaċa li Meta metajna l-taqa ma' ċittadini, Eh, dan għatma jiprotestaw fuq id-daqs tal-multi imma nisma pjuttost illi eh, u laqas ma joqodu igergri jek aħna nipruvaw naħdmu kontra il-kartels. Eh, dawn l-elementi jaslu mill-negozjanti l-gbar meta jkollhom mistoqsijiet dwar x'qed tagħmel l-Ewropa fuq il-mergers u fuq il-multi Eh, jiena minix qiegħed kummissarju biex nirrappreżenta negozji l-kbar, imma jiena qiegħed hawnhekk biex inħares l-interessi tal-Ewropa favur l-interessi taċ ċittadini xiren eh, ta' eluf ta' kumpani li għedin ibatu minħabba din is-sitwazzjoni. Dil kwestjoni tal-Ewropa u kif jarawa iċ-ċittadini Eh, aħna nistaw inweġbuwa billi najdu li eh, ċittadini ħarsu blikraħ lejn l-Ewropa meta ma tuħux deċiżjonijiet eh, meta l-Ministri jiltaqgħu fl qata tal-Ekofin u qatt ma jaslu biex jieħdu deċiżjoni u jsibu soluzzjoni għal sitwazzjoni illi fil-Latvja, fil-Greċja, fil-Bulgarija, eccetera. Un iċ-ċittadini jibdew jistaqsu mela l-Ewropa xini taħmel propjament. Dan għadu ma seħx imma jekk fil-ġranet u l-ġimat li ġejjin il-passi li ittieħdu biex eh, wieħed eh, taffi xiftit id-batija ta' ċittadini fil-Libja u dawn jagħtu il-frott tagħhom tajab wis, imma jekk il-passi li tieħdu eh, ma, jgħinux li ċittadini Libjani, mela l-ura mbatt il-ċittadini tagħna wkoll jibdew isaqsu x'intom tagħmlu. Meta aħna nagħmlu xi ħaġa li tagħti r-riżultati li mixtieqa, iċ-ċittadini ma nix għalfejn għamilna dak li għamilna. Imma meta noħolmu bxaħġa ħaġa li ma tagħtix il-frott li aħna għom li ċittadini eh, eh, ċittadini mbagħad ovvjament ikollhom id-dubji. Jek aħna noqogħdu fuq id defensiva mela l-Ewropa mis timxi il qudiem Grazzi ħafna sur kummissarju, grazzi għat weġibiet li tajt u kif għat fil-bidu aħna se nil niltaqgħu miegħek fl-Ulju. Fit-12 ta' Lulju fil-fatt. Iva, eh, aħna dana diġa ktibniħ fi djarju tana, ġifiri inti eh, diġa ċettajt li terġa tiġi tkellimna. And we'll have about a five minute pause before. Mela, se nieqfu għal madwar 5 minuti qabel ma nibdew niddiskutu l-iskemi ta' garanzija tad depositi. Okay, everybody, if you could take your seats, we will now resume. Nkomplu bil-laqa. Mena, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, punt numru 7, juwa smiħ publiku dwar l-iskemi ta' garanzija ta' depositi, kontribut l istabilta finanzjarja u salvagwardja tal-fiduċa ta' depozituri. Kuntenta nilqa' il-panel ta' kellima għanna l-Dirk Cooper li huwa l-Viċi President tal-Forum eh, tal assiguraturi tal-Depozituri u ħajtina stampa ġenerali ta' madwar 15 minuta. Mbagħad naddu għal Vera Kotrel li għandha 10 minuti u hija l-konsulenta politika u l-enija u ħan kif nistgħu nisavgwardjaw il-fiduċja tal-depożituri privati, mbagħad ħajkonna panel f'żewġ partijiet, l-ewwel parti Andrea Spengel u Federico Cornelli li se jitkellmu dwar l-skemi ta' protezzjoni għal banek ta', ta kooperattivi taljani u mbagħad it-tieni parti tkun iddedikata minn Louis Peter De Vega li ħajatu l-opinjoni tagħhom mill-perspettiva tal-swieq bankarji Spanjoli. Mbagħad ikun hemm mistoqsijiet u tweġibiet. Ħnippruvaw ndaħlu kemm nistgħu u għalhekk nitlob l-kelliema tagħna jżommu mal-ħin allokat għalihom u nfakkarhom li huwa 15-il minuta l-ewwel kellim u għall-oħrajn 10 minuti kull wieħed. Jekk iġobkom taqrawx mod maġġel iżejjed li l-interpreti ma jkunux jistgħu jlaħqu magħkom għax inkella jkollhom interrompikom tajt il-President u dak ovvjament naqqar mill-ħin tagħkom u xorta mhux sentikom aktar ħin milli jkollkom. U għalhekk nittama li meta tħarsu lejja u taraw nid-disprata tkunu tistgħu talqu d-diskors tagħkom biex bekk nkunna ħin għall-mistoqsijiet u t-tweġibiet. Nitxol fejn ngħid aktar nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel kellim Dirk Kupe u niskuża ruħi forsi pronunzjajt ħażin il- kellim, l tal-kellim ma' zdan membra tal-komitat. Drawni issa, mik joġbok. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna. Signora President, signori. Huwa unur kbir għalija li kolli din l-opportunità llum nitkellem magħkom bħala Viċi President tal-FD fuq l-abbozz korrenti tal-rapport u l-kwistjoni tal-iskemi ta' garanzija tad depositi DGS. Nishtiq najdilkom fil-qosor fuq FD, ma nafx jekk għawx minnkom li huwa familjari mal-forum Ewropew tal-assigurazzjoni tad depositi u dan daħħal jorbot flimkien l-iskemi ta' garanzija għall assikurazzjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea. Għanna id-DGS li ġejjin mit 42 pajjiż, 40 minnhom ġej mill-Unjoni Ewropea, FD twaqqaf l-2002 u jaħdem b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-rwol tagħna huwa li nagħmlu skambju ta' esperjenzi u aħna rridu niżguraw li jkun hemm l-iskemi ta' assigurazzjoni ta' depositi fl-Unjoni Ewropea u rridu nagħmlu frabta mal l-istituzzjonijiet leġislattivi fl-Ewropa u anki biex naħdmu fir rigward is-settur finanzjarju. Meta naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea, l-FT produċiet numru ta' dokumenti biex natu ħarsa lejn il-prinċipji marbuta ma' sogri u l-premiums u l-kwistjoni tal-assikurazzjoni tad depositi il-kuxenza pubblika u kwistjonijiet relevanti oħra. L-iskemi FD mumiex payboxes biss għalix aktar minn nofs minn dawn l-40 l skemi ta' garanzija l-assikurazzjoni għandhom mandat kbir u parti kbira minn dawn il-DGSs għandhom sfondi differenti, għanna banek ċentrali li garantixxu il-garanziji u hemm banek oħrajn ukoll għandna entitajiet ta' eh, monitoraġġ tal- tal-iskema ta' garanzija għanna l istituzzjoni privati u pubbliċi li joqogħdu attenti għal dawn l-iskemi ta' garanzija ta' depositi. Dan nagħmluh sabiex bekk nkunu nistgħu nuru li aħna mhux entità rappreżentattiva tal-banek iżda entità wiesa li tinkludu wkoll l-entitajiet ta' supervizjoni, l-iskemi ta' dejn, il-banek ċentrali, l-iskemi pubbliċi u entitajiet privati u koll li inkludu l-banek u l-assoċjazzjonijiet tal-banek. Għalek, palmet, għanna ruoli għal DGS li huma differenti fl-Europa, ftit minnom għandhom mandat speċifiku li jaġixu bħala paybox f'kas ta' sarat u bosta minnom irridu jihdu azzjoni ta' prevenzjoni biex bekk jivitaw li kunem insolvenza l ewwel qabel kollox. Barra minn hekk, hemm ċertu DGS li għandhom dritt tal skrutinju u jagħmlu kontrolli fuq l-istituzzjonijiet tal-gradar jew klassifikazzjoni rate eh, agencies u dawn jaraw il-bażi ta' riskju eccetera. Bħala sfond għall istituzzjonijiet fil-FD naħseb dak kollox li kelli ġenajt iżda nixtieq ngħid xi ħaġa dwar id-direttiva tal-1994 fuq il-DGS li waslet għal armonizzazzjoni minima fuq il-livell Ewropew għal dawn l-iskemi. Kwistjonijiet li huma marbuta fuq, oblig fuq bażi obbligatorja ta' 20.000 euro għal protezzjoni minima, drittijiet bażiċi għal konsumaturi, affarijiet oħra trattajnijhom mod aktar flessibbli, livell ola ta' protezzjoni li huwa possibbli, hemm ċertu stati membri li eh, użaw din il-possibilità u zguraw li jkun hemm skema adatta li tkun introdotta biex bekk il-konsumaturi jkollhom l-obbligu li jkollhom ċertu sem ta' telf 10% u dan ikun bħala livell minimu ta' 20.000 euro. Mbagħad kien hemm id u wkoll li dawk li huma l-aktar vulnerabbli bħal pereżempju l-konsumaturi privati u l-kumpaniji żgħar Kien hemm forum differenti ta' DGS li ġew introdotti, inkluż l-entitajiet privati u l-entitajiet tas settur pubbliku. Kien hemm partijiet li kienu obbligatorji u kien hemm partijiet flessibbli fir-rigward l-implementazzjoni. Mbagħad fir-rigward il-fondi tal-iskemi ta' sikurazzjoni jew inkella il-mandati għal l-iskemi ta' garanzija jew inkella n-numru meħtieġ għal kull pajjiż u kontratti marbuta magħhom u jekk dawn għandhom ġu trattati bħala entitajiet tas settur privat jew pubbliku. Imbagħad f'Lulju l-2010 kellna proposta tal-Kummissjoni fuq il-direttiva tal-DGS li introduċiet taktar armonizzazzjoni tal-DGS fuq il-livell Ewropew. Kien hemm affarijiet li ma tkunux trattati fl-modi iżda oħrajn li daħlu f'din id-direttiva u din tinkludi l-finanzjarment u hemm affarijiet oħra li ġew imdaħla fuq il-livell intensiv jew livell obbligatorju fl-istati membri. Il-bażi tal-proposta minn Lulju tal-2010 kienet li kien ikun hemm livell ta' mira ta' minn tal-inqas 1.5% ta' depositi eligibli li kellhom jiddaħlu l-Kummissjoni kalkulat li dan jorbot ma' madwar 150 biljun euro kull fuq 10 snin bħala tfaddil bħala paragun sissa l-ammont li tħallas sissa jew li tfaddal sissa bħala DGS kien 18.5 biljun euro. U madwar 5 biljun ġew stipulati bħala ammont addizzjonali li jiġi inkorporat fil-istatut ta' DGS. Il-proposta tal-Kummissjoni kienet skema oħra fl-artiklu 10 fejn n-nuqqas ta' ta' DGS li mhux adattati dan ġie indirizzat u f'każijiet ta' diffikultà DGS għandhom jappoġġaw lil xulxin. Il-prinċipju ta' pajjiż sħiħ ġie indirizzat u din kienet kwistjoni tal-pajjiż ospitanti u u kena naraw ukoll il-perjodu ta' dawn id-DGS. Fil-proposta tal-Kummissjoni mod l-FD laqat l idea ġodda biex ikun hemm aktar armonizzazzjoni fuq kamp ta' applikazzjoni għad depositi li huwa 100.000 euro u aħna din nilqawa. L-FD kritikat definizzjoni ta' depositi, l-FD kienet temmen li definizzjoni ta' depositi kienet li kemm jista' jkun mod speċifiku nkun nistgħu nqisu l-kontijiet kollha li għandhom jiddaħlu taħt l-umbrella protettiva ta' din id-direttiva. Aħna kritikajna l-fatt li l-depositi eligibli jintużaw bħala bażi tal-kalkoli għaliex dawn ħarsu lejn depositi li attwalment koperti. L-iskadenza ġiti kritikata mill-FD li 10 jiem hija wisq ambizjuża bħala skadenza u fl-2011 20 jum ġiju 20 jum ta' ħidma ġew introdotti bħala skedenza vinkolanti għal-membri kollha sal-2011. Din ġiet introdotta biss fl-2011 u rridna naraw jekk hux possibbli li naqtawa f'tant qasir żmien. Il-prinċipju li naqsu l-eskadenza naqblu miegħu bħala FD iżda qabel kollox nixtiequ ngħidu li irridu naraw li ndaħlu l-viżjoni skont kull klient u mbagħad nibnu l-esperjenza bħala tħlas li ritinata jingħata bħala bażi ta' 20 jum ta' ħidma. Għaliex inkella hemm problemi ma' swieq differenti jekk il- skemi taħlas ma jkunux jistgħu ikampaw ma' din l-iskadenza. 1.5% kien livell li ġiġ kritikat ukoll u anki il-ħlasijiet għal kull sena possibbli. Anki l-premiums orientati skont is-sogru naħsbu li hemm wisq regolamentazzjoni, regolamentazzjoni eċċessiva u rridu naraw il-kontributi skont kull stat membru. L-istati membri jistgħu jagħmlu sistemi fejn ikun hemm solidarjetà reċiproka ta' dawn l iskemi ta' krediti fih dan il-DGS, aħna t-nekritikaw dan il-punt bħala FD u rridu naraw kif il-fondi ta' DGS rridu jiġu investiti. L-istipulazzjonijiet huma kbar wis hawnhekk skontna. Diġa kien hemm telf jew telf parzjali minn l-investimenti tal-DGS fl-Ewropa sissa u għalhekk l-FD tmur kontra l-idea li jkun hemm rekwiżiti addizzjonali Aħna kritikajna wkoll il-kunċett li kunem hemm responsabilità l pajjiżi e, mistiedna u aħna ħriżna u koll eh, memorandum ta' fema ma' l-Kommissjoni biex naraw kif il-DGS jistaw jaħdmu biex naraw jekk għandhom xiddaħlu fuq bazi volontarja li kwalinkwa pajis nikun mistiden nikun irid ikun responsabbli u jrid ikun vinkolanti ta' din id-direttiva. Il-ħlas irid ikun fil-monita antika inkluż dawk il-moniti li huma eh, mhux parti mid-żona euro jew inkella li m'għandhomx il-komponent tal-euro. Rridu naraw jekk hemm xi ħtieġa għalija qabel ma kienx hemm ħtieġa ma kienx laqqas rekwiżit kien hemm kritika u l-enija naħa ħatana fir rigward il-mandat tal-Eurogroup. DGS l-iskemi ta' garanzija ta' depositi biex naraw kif għandhom jużaw il-fondi tagħhom. Jekk kien hemm livell ta' eh, tfaddil li ġi kiseb li ġi miksub dan kien possibbli iżda aħna kritikajna l-fatt li l-użu tal-fondi tal-DGS huwa stipulant mod vinkolanti għandu jkun hemm diskrezzjoni kif wieħed jista' juża l-fondi tiegħu biex bekk ikun hemm azzjoni ta' prevenzjoni wkoll fejn il-Kumitat Basel ħadem fuq il-leġislazzjoni internazzjonali fuq DGS u ħareġ prinċipju l-enin fuq l-assigurazzjoni ta' depositi u kritika wkoll il-fatt li jkun hemm limitu ta' restrizzjonijiet kif il-fondi għandhom jintużaw mid-DGS u mar kontra restrizzjoni ta' kif wieħed jista' juża l-fondi. Għal daqstant jiena ngħid li l-FD kategorikament tilqa il-rapport tal-Parlament Ewropew il-punti ta' kritika fir rigward id-DGS u d-direttiva ta' DGS eh, ġew inkorporati fil-rapport tal-Parlament Ewropew u l-bażi tal-kalkoli miex id-depositi eligibli bħalma kien hemm fil-Kunsill iżda dawk l-imsejħa depositi koperti, covered deposits. U bekk nkun nistgħu noħolqu l-paragonabilità bejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Id-depositi mħarsa huma paragonabbli minn pajjiż għal ieħor u ma tistax tagħmel protezzjoni ta' depositi bażi illimitata l-depozituri kollha u għalhekk ir-rapporter il propona gratta flessibilità li ma kienx hemm fil-proposta tal-Kommissjoni u f'ċertu eh, depositi li huma dettaljati u sensittivi tkun tista' tuża l-fondi disponibbli fil-DGS. Jon kella tipi oħrajn ta' responsabiltajiet li jistaw jitqisu. Aħna nilqaw il-fatt li taħt din l-abbozz ta' proposta l-użu ta' fondi hija possibbli bħalma kien hemm kienet possibbli qabel fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U dan japplika l-aqwa prassi tal-Kumitat Basel. Nilqaw il-fatt ukoll li r-rapporter daħħal dettalji oħrajn fir-rapport, inkluż il-munita ta' ħlas ta' pagamenti li jrid ikun l-euro jew inkella l-muniti tal-istati membri. Dan jippermetti li jkun hemm investiment Eh, Usa tal-fondi liquidi tad-DGS sa fir rigward l-orientament tas-sogri għal premiums rridu naraw li ma jkunx hemm biżejjed fuq dawn l-skemi minħabba talbit eċċessivi fir rigward is-sogru. Grazzi. Grazzi, tajti President. Nfakkar l-membri li ma jkollokx ma jkollkomx il-possibilità li tistaqsu sa l-aħħar ta' debattitu kollu ġifiri fl-ofsinhar, ġifiri rajtek Viki. Grazzi, issa ngħaddu għal Vera Kotrel fisem uh, Witch. Grazzi, grazzi tal-studentuni. Eh, Jina Vera Kotrel naħdem bħala konsulenta politika għal servizzi finanzjari fil-organizzazzjoni eh, Witch li indipendenti hija organizzazzjoni tal-konsumaturi l-ikbar waħda fl-Ewropa u Aħna nirċivu l-fondi tagħna mill-beħ ta' firxa wiesa ta' magazines u kodba tal-konsumaturi. Aħna responsabbli għal qasam ta' DGS u parti wkoll mill-grupp ta' utenti ta' servizzi finanzjari tal-Kummissjoni Ewropea which hija meqjusa bħala protezzjoni tad-depożituri u hija ġebla tax-xewka tal-mudell bankarju tal-Unjoni Ewropea. Aħna nippruvaw nwaslu għal fiduċa fis-sistema bankarja min-naħa tal-konsumaturi. Northern Rock fl-2007 saħqet fuq l-importanza tal-protezzjoni ta' depozituri u turi il-kwistjoni ewlenija li s-sistema korrenti tkun adattata u tikseb il-ħtiġijiet kollha li hija meħtieġa biex tkun tista' taħdem sew. Fil-rapport ir-rapporter kellu approċ differenzjat biex jinvolvi l rekwiżitu komuni applikabli għad DGS u jiżgura li kunem ukoll flessibilità fir rigward il-mod speċifiku kif dawn jaħdmu skont il-proposta tal kummissjoni Nixtieq nisħaq fuq kwistjonijiet ewlenin importanti għal konsumaturi u għandna approċ flessibbli għas soluzzjoni ġusta. Nixtieq ngħid li naqblu mal-sejbit ta' rapporters inkluż l-iskeda, l-ħin, il-bilanċi olin temporani u l-protezzjoni tad-ditta Aħna nħossu li importanti li stati membri jagħtu għażla ta' livell ta' intervent fi żminijiet ta' kriżi ekonomika u kriżi tal-fiduċa, speċjalment fl-istituzzjonijiet finanzjarji. Nixtieq nissuġġerixxi prinċipju għad DGS biex bekk ikun hemm aktar effettività. is li jaħdmu bħala prekondizzjoni għandhom bżonn il-fiduċa tal-konsumatur Eh, u dan il-prinċipju għandu jintuża kemm jekk l-arkitettura kif ukoll il-proċessi jew l-sistemi ta' DGS ikunu jistgħu jiksbu aktar fiduċa għall-konsumaturi. Biex niksbuh dan għandna bżonn irpar apposta ta' eh, fetti sekondarji biex bekk ikun hemm eh, ma jkunx hemm biżejjed wisq pis għall konsumaturi Irid ikun hemm informazzjoni disponibbli għall konsumaturi u laqqas għandhom il-konsumaturi jkunu meqjusa li jkunu regolaturi proxy jew inkella eh, CRA, Credit Rating Agency. Għalhekk il-Credit Rating Agencies, il-boards kollha ma kienux kapaċi jikkalkolaw eh, il-riskju b'mod ġust u għalhekk il-konsumaturi mhux kapaċi jagħmlu l-diligenza eh, kollha meħtieġa għall-kontijiet tagħhom u dan huma sogri li waslu għal nuqqas ta' stabilta fil-kumpaniji. Rajna li hemm prodotti ta' investiment differenti li l-konsumaturi ma jeżluhomx minħabba li dawn jitqisu bħala ta' sogru eh, mhux oli biżejjed u għalek ma nistax nistennu li l-konsumaturi ikunu jistaw jobsru minn qabel xinija situazzjoni fuq is-suq. Issa ndur lura l-soluzzjonijiet ta' informazzjoni. Fir-Renju Unit hemm konfużjoni bejn id-ditti bħala entitajiet u l-fornituri bankari bħala entitajiet. Ir-riċerka kommissjonata mir regolatur tar renju Unit, l-FSA, l-Awtorità ta' Servizzi Finanzjarji, u għet nikwota mir rapport tagħhom hawnhekk li dawk li l-wieġbu identifikaw id-ditti bħala entitajiet differenti li li l-konsumaturi jobsru li dawn huma ditti separati li għandhom jiġu trattati separatament għal kompens jew ta' kompens. Dan kien xokk li wassal għal kritika enormi ta' kemm is-sistema kif ukoll il-banek li kellhom autorizzazzjoni unika fost ditti. Dan tqis bħala inġust u laxk u kienet prassi li kienet intiża għal-beneficju tal-banek u għaskapetu tal-konsumaturi. Min wieġeb eh, għal din ir-riċerka ħass li d-ditti kellhom indikazzjonijiet li kienu entitajiet separati u kellhom imġiba separata u dan wasal ar-rabja fost il-konsumaturi. Aħna rridu nifmu li l-konsumaturi huma konfużi u qed jħossuhom li eh, qed jitħallew barra mis-sistema. Il-President titlob lill kellim biex taqra bil-mod għaliex inkella ikun hemm problemi għall-interpretazzjoni jekk jużbok tkellem bil-mod. Huwa diffiċli li kun tista' tara li huma l-lima ditti qed iżommu u kif inbidlu u din hija kunċett tal-jen u għalhekk hemm riskju potenzjali għal mergers li rċevow status ta' autorizzazzjoni mill-fornitur tal-banek. Għalhekk mir-riċerka tal-FSA rridu nisfidaw dan l-informazzjoni li għandna biex bekk ikun hemm trattament indaqs u separat għal kull ditta. Jiena nixtieq nisħaq propju fuq dan il-punt li nemnu li l-protezzjoni titkun fuq il-livell li tal-konsumatur u d-depozitu jkun skont il-ditta u mhux mir-reġistrazzjoni tal-kumpanija il-bidla tat-titli tal-ditti tal-appartenenza tal-kumpaniji u tad-distribuzzjoni tal-partijiet terzi twassal biex ikun hemm konfużjoni fost il-konsumaturi. U għalhekk aħna konxi li hemm ċertu stati membri diġà jitolbu li l-kumpaniji jkollhom awtorizzazzjonijiet differenti, għadditti differenti u bekk il-konsumaturi jkollhom eh, limiti ta' kumpens separat. Aħna nemnu fejn ikun hemm nuqqas ta' rekwizit pan-Ewropew għall autorizzazzjonijiet separati għal ditti differenti hemm bżonn ta' rekwiżit minimu biex bekk ikun hemm protezzjoni adatta għal konsumaturi fost l-istati membri kollha biex bekk ikun hemm eh, ħlasijiet skont id-ditta u skont għal kull konsumatur. Fir-rigward issa il-bilanċi għoljin temporani li tkellem fuqhom ir-rapporter nemlu li dan il-punt għandu jiddaħħal għaliex hemm numru ta' differenzi fejn hemm bilanċi olin temporanja għal konsumaturi dan anke fir rigward il-wirt jew l-assikurazzjonijiet u hemm bżonn ta' ħlasijiet tal-assikurazzjoni li ħafna drabi tmur lil mill-limitu per eżempju fil-assikurazzjoni fuq il-ħajja jew l-assikurazzjoni għal mart kritiku. Aħna nħossu li hemm numru ta' każijiet fejn din il-protezzjoni mhix biss hija ġustifikabbli iżda hija meħtieġa biex bekk il-konsumaturi ma jitilfux wisq finanzjarjament u jfallu. U għalhekk nilqgħu il-proposti fir-rapport tar-rapporter biex ikun hemm kjarifika ta' definizzjoni tal-bilanċ temporanji temporani eliġibbli. Nilqgħu n-numru ta' proposti mill-Kummissjoni u nilqgħu għal darboħra dawn fil-format kurrenti. Il-proposta li jkun hemm punt waħdini ta' kuntatt tal-konsumaturi forma ta' kumpens mill-istat hija xi ħaġa li nilqaw bħala żieda l protezzjoni tal-konsumatur u anke li jkun hemm żminijiet aktar imħeffa l ħalasijiet u li nwaqfu wkoll il-prattika il prattika li responsabilità tad depozituri tkun iktar importanti minn dik tal-konsumaturi. Nemlu li dawn huma miżuri meħtieġa biex ikun hemm titjib tal-fiduċja tal-konsumatur fis-sistema finanzjarja. Fir-Renju Unit hemm ħafna konsumaturi li tiżommu tfaddilu depożiti ma l-fornituri tal-ipotekar tagħhom u dan ifisser li jkun hemm aktar fornituri li jtitolbu l-konsumaturi li jkollhom kont kurrenti u anki l-applikazzjoni ta' set-off tneħħi l-prinċipju ta' likwidità. Aħna nħossu li dan il-prinċipju kien ta' tħassib bira konsumaturi u fil-rigward l-ipotekar dan kien xokk għal daw kollha li wieġba riċerka. Aħna nħossu għalhekk li set-off m'għandux jintuża mid-DGS għal dawn ir-raġunijiet minħabba żidiet ta' konfużjoni fost il-konsumaturi, telf ta' likwidità fost il-konsumaturi u anke il-pagamenti jiddomu aktar. Il-kwistjoni tal-pagamenti aktar imħeffa eh, tqajmet fil-rapport u l propinjoni tagħna hija li aktar minn ħames tim għal pagamenti hija sfida kbira u serja l-konsumaturi, speċjalment għal dawk li għandhom budget tal kull ġimgħa. U għalhekk nilqaw il-proposta tar rapporter biex ikun hemm eh, pagament temporanju għal konsumaturi. Biex nagħlaq għandna opportunità li niżguraw li l-konsumaturi jistgħu ħarsu l-qoddim għal fiduċa ġustifikabli raġonevoli u razzjonali għal din is-sistema biex bekk is-depożiti jkunu salvagwardjati u trasparenti. Jekk naċċettaw li l-konsumaturi qed joperaw f'dinja fejn hemm aktar responsabilità personali biex bekk ikun hemm provvista adattata sigurtà finanzjarja, rridu nsulhom din id-dritt u din ir-responsabilità biex bekk nevitaw li jkun hemm falliment sistemiku. Nħossu li l prostazzjoni tad depositur tista' tagħmel propju dan. Issa ngħaddu għal banek ta' kooperativi Taljani u mbagħad Andrea Spengel. Grazzi ħafna, jena nixtieq nirringrazzjakom ħafna li tituni l-opportunità sabiex nitkellem fuq is-sistema ta' sigurtà tal banek kooperattivi Awstrijaċi u nitkellem ukoll fuq l-effetti ta' din l-aħħar direttiva li hija proposta u l-effett li jista' jkollha fuq is-sistema tagħna. Intom fl-introduzzjoni smajtu li l-banek ta' koperattiva Taljani bnew sistema ġdida ta' sigurtà fil-fatt u jiena kontent ħafna minħabba illi aħna nista' ikonna l-opportunità sabiex ikonna skambju ta' opinjoni. Sab dak l-industrija sam il-banek ta' kooperativa Awstrijaka aħna għanna sistema ta' sigurta importanti ħafna illi miex sempliciment fuq eh, sistema waħda. Iżda aħna din nippruvaw natu protezzjoni fuq bosta livelli, Għadin din raġuni ma importanti ħafna li dawn il-networks differenti ta' sigurta jibqgħu jaħdmu tajjeb ħafna u ma jkunux medda minn intervent illi ikun jgħat biss jiffoka fuq eh, l-assigurazzjoni tad depositi Din hija importanti ħafna għal ħafna mill-banek kooperattivi u banek ta' tfaddil fl-Ewropa minħabba li s-sistemi ta' sigurtà ta' dawn il-banek joffru lill klijenti tagħhom protezzjoni komprensiva illi miex ġustifikata b'dan l-approċ ta' one size fits all. Jiena ninsab ċerti li kollegi tiegħi mill-Italja u Spanja żguri li ħajitkellmu dwar dan il-punti. Jiena nixtieq nitkellem milli nitkellem dwar il-fatt li dawn is-sistemi minkejja il-kriżi xorta waħda baqgħu sodi u ma naħsibx li għandna nissakrifikaw dawn is-sistemi fuq l artar tal-armonizzazzjoni. Jina naħseb iżda illi xorta waħda illi proposti tal-rapporter mixin fid-direzzjoni it-tajba huwa qed jiddefinixxi livell ta' protezzjoni importanti ħafna, komprensiv, fil-rapport, fil suġġerment tal-rapporter, fil-fat, jgħat jipproponi livell ta' protezzjoni uniku u fl-istessin jagħmel bosta rekwiżiti li in konsiderazzjoni il-varjazzjonijiet u diversità tas-sistema u fl-istessin xorta waħda din il-antana. Jiena naħseb illi tkun xi ħaġa traskurata ħafna li aħna nitfgħu s-sistemi kollha f'offa waħna f'offa ta' paybox waħda li kolla jkollhom din il-funzjoni u li minħabba fekk il-livell ta' protezzjoni ta' ċertu pajjiżi kollu jonqos minħabba fekk. Jiena naħseb illi s-sistema tagħna żgur illi ehm, hija konsidrata bl-istess mod mill-Italja. Ħaġa importanti ħafna hija l-fatt li aħna nagħmlu kontroll regolari ta' sitwazzjoni ta' riskju fl-istituzzjonijiet li huma attivi fis-settur tagħna. Ħalli aħna nkunu nistgħu nevitaw sitwazzjonijiet ta' kriżi. Jekk ikun hemm bżonn aħna nitolbu mill-banek ta' setturi oħrajn ukoll mezzi finanzjarji sabiex ngħinu fil-każ ta' fil-każ ta' sitwazzjoni ta' kriżi. Sissa il-mizuri ta' prevenzjoni dejjem enuna sabiex nilqu lantana u f-120 sena ma kienx hemm falliment ta' bank ta' kooperativa fl-Awstrija. Jekk aħna nispiċċaw situazzjoni bħal din ġifiri li aħna jkollna falliment ta' wieħed minn dawn il-banek, żgur li għandna l-kondizzjonijiet kollha eh, anka permess tad direttiva sabiex inkunu nistgħu noħorġu mingħajr problemi kbar. Però aħna rridu niggarantixxu li jkun hemm protezzjoni għal klijenti tagħna u għal raġuni il-klijenti għandhom bżonn ta' dawn irridu kollhom fiduċja fuq il-garanziji li qegħdin joffrulhom il-banek. Però jiena nixtieq illi ngħid għal oħra illi din il-protezzjoni tista' tkun imweda biss minħabba li hemm grupp hemm netwerk ta' sistema ta' sigurtà li taħdem b'mod effiċjenti. Jiena naħseb li meta ikun hemm intervent minn qabel dejjem ikun aħjar milli noqogħdu bidejna marbutin fuq żaqna u nistennew li jkun hemm xi bal jew bank jew ieħor li ifalli mill-perspettiva ekonomiku aħna nafu li huwa ħafna ħjar li wieħed jagħmel intervent minn qabel qabel minn flok ma jipprova jsewwi id-danni wara li jkun hemm kriżi jew falliment. l istabilta tal-swieq tal-banek il- meta jkun hemm iżda falliment din tkun forsi xi ħaġa ħjar għal banek stess. Nixtieq issa li nitkellem fuq il-punti ċentrali tal-proposta tal-direttiva tal-Kummissjoni. Aħna konna pjuttost xukjati meta rajna l-ewwel verżjoni tal-proposta tal-Kummissjoni u kif diġà ntqal l-ewwel proposta tal-Kummissjoni kienet ħadd id-diversità ta' sistemi tal-Banek Nazzjonali u kienet se tpoġġihom kollha fuq l-istess livell u tagħtihom funzjoni ta' paybox. Jiena sabiex inkun onest ma fimx għal-bidu l-Kummissjoni għalfejn huma kienu qed jagħmlu dan is-suġġeriment. Iżda mbagħad rajt l-emenda numru 11 u l-Kummissjoni da tgħid hawnhekk li l li fi żmien ta' kriżi xorta waħda jfittxu banek iktar siguri, jista' jiena ma nistax nara xi ħaġa negattiva u hekk żgur illi kulħadd ra illi din hija xi ħaġa naturali u mhux biss il-klijenti tal-banek tal-Iżlanda għarfuħ dan il-fatt. Aħna nafu illi għal dawk il-pajjiżi li fil-fatt għandhom dawn il-post financing żgur illi din hija sfida kbira. Dawn il-miżuri ta' prevenzjoni però xorta waħda għanna noqogħdu attenti illi ma jeddux u ma jaffettwawx il-kapaċità li l-banek ikunu jistgħu joffru kreditu xorta waħda. Għadin raġuni hemm bżonn illi niftehmu fuq il-fond ta' riżoluzzjoni U kif qal il rapporter fl-emendi tiegħu hemm bżonn li aħna ikollna limitazzjoni ta' dan il-fond ta' wieħed fil-mija pereżempju tad-depożiti jew tal-flus investiti. Apparti minn hekk aħna kemm darba għedna illi fil-fatt nistgħu eh, rridu dejjem naraw li l-banek ikunu kompetenti u jkunu f'pożizzjoni li jistgħu jagħtu l-kreditu u rridu naraw li konna possibilità li aħna niggarantixxu li jkun hemm num parti minn dan il-fond bħala garanzija għalli bekk il-banek ikunu jistgħu jaħdmu tajjeb. Terz minn dan il-fond jista' jintuża għal miżuri ta' prevenzjoni ħalli bekk nefitaw li jkun hemm falliment. Xi kultant ikun hemm min jargumenta li din l-attitudni hija biss teorija minħabba li hemm xi banek illi jippreferu illi il-kolleg, il-kompetituri tagħhom ifallu milli jippruvaw jgħinuhom, però din il-prattika u l-esperjenza tagħna fl-Awstrija turina li mhux dejjem jiġri hekk aħna nafu li fil-kas ta' preżempju tal-banek ta' Bava u Konstanza li kienu żewġ kompetituri fl-istess azzjoni huma xorta waħda l wom dan ukoll minħabba li Wieħed tara li dawn id-danni jistgħu jkollhom effetti ħafna kbar u mhux biss fuq dawn iż-żewġ banek in kwestjoni. Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-skadenzi tal-paying out, il-Kummissjoni issa qed tipproponi limitazzjoni ta' seba' tiem li ma naħsibx li dinja xi ħaġa realistika. Ejja naħsbu fuq kont kontijiet tal-bank li jkun hemm iktar minn persuna waħda li għandha aċċess għal dawn il-kontijiet. U jekk pereżempju aħna naslu f'sitwazzjoni bħal din jista' jkun li konna proċessi twasa biex jitħallsu l-flus. U da jkun u kol ta' dannu għal nis ikkonċernati. Apparti minn hekk, aħna qed naraw li r-rapporter qed jipproponi li 5,000 euro jitħallsu għall-ewwel fl-ewwel ħames tiem. Iżda minħabba konsiderazzjonijiet soċjali din il-ħaġa mhijiex prattikabbli jiena naħseb li l-problema tista' nħolq problema eżempju meta l-flus jitħallsu l persuna li m'għandix dritt li toħodhom. fraħar mill-aħħar jiena naħseb li jkun tajjeb illi kollna Eh, din is-sistema ta' co-insurance. Jiena naħseb li din is-sistema tista' tista' tagħmel il-klijenti ħafna iktar konxi tar-riskju li huma din jieħdu. Jekk aħna ma jkollniex din il-co-insurance, il-klijenti żgur jistgħu jkomplu, ħajkomplu jiġru wara l-aħjar wedjiet ta' interessi olin li tista' tkun il kawża tal-kriżi ekonomika li jmiss aħna nafu l-importanti ħafna li il klienti tagħna ikunu iktar edukati, ikunu iktar jafu fuq il-sitwazzjoni finanzjera u dak li huma jkunu għedin jitlu għali. Ħalli navitaw il-kriżi finanzjera li jmiss. Nirringrazzjakom ħafna tal attenzjoni sinjuri, u lestin il-wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Tu Federico Cornelli. Grazie ħafna Sur Federico Cornelli. Grazie dell'invito a nome di il... Grazie Fisem l-entità taljana nirringrazzjakom. Il-bank korporattiv mamul minn 420 bank zaħir u għattilet grupp bankarju nazjonali u miex watati ma banek zar ħafna li bħala statut għandhom lan li jgħinu l-komunitajiet lokali. U jekk jagħmlu liħ dawn ma jistawx jifirxu għamax bħala liġi 70% jiġi investit bħala patrimonju u jiġi indirizzat mill ġdid lejn il-komunitajiet lokali. U għalhekk f'pajjiżna la darba mhumiex kwotati b'dak kollha li huma bonuses, stock option minn problemi li ħarġu mill borza huma eh, neqsin. Huma msieħba tagħna żdu mal konsumaturi stess tagħna u għalhekk sforzajna ruħna biex noħolqu sistema ta' protezzjoni li tmur lilin mir-regolamentazzjoni normali u toffra l-imsieħba tagħna protezzjoni wiesa. Għalhekk analizzajna raġunijiet wara l-kriżi li huma tlieta huma nuqqas ta' kontroll fuq il-likwidità li kien hemm fis snin qabel il-kriżi, Iżda fuq kollox ukoll problema ta' corporate governance fis-sistema bankarja kollha. U għamilna proġett li qed immexxu l qudiem bajnuna prezzjuża tal-Banka d'Italja u sistema ta' IPS ta' garanzija istituzzjonali magħrufa skont id-direttiva 48 tal-artiklu 80. Il-Fond ta' Garanzija Istituzzjonali l-IPS joffri żewġ vantaġġi kbar u li kunem stabilta finanzjarja akbar u li kunem ħarsin sħiħ tal-konsumatur. U kontat nisma b'interess kbir il-xol il-klim ta' Signora Kotrell u bajt mistaġe, pax aħna ħdimna f'din id-direzzjoni biex ikun hemm protezzjoni sħiħa tal-konsumatur u biex nispjegalkom aħjar ħanamilkom eżempju. Din hija miżura li hija ġusta fil-lan tagħha bħalma kienet ifakkar il-kollega fakkar il-kollega Awstrijak hemm punti li rridu nqisu iżda hemm problema li hemm sogru għal elużjoni. U hawn qed nitkellem bħala bankier li l-spejża impliċita marbuta ma' din il-1.5% jew 1% li tintbat ex ante fuq il-depositi tista' twassal biex il-bankier ikollu forum ta' elużjoni. Jħalli barra. Ġifiri l-banek, il-bankir jista' jħalli barra eh, depositi ta' 300.000, 40.000, 50.000 euro per eżempju u jħallihom barra mill-istituzzjonijiet finanzjari. Jiena klient ta' banek per eżempju u l-fuq minn 20.000, 30.000 euro jgħidu ċemplu l-banek narfri l bond, eh, strument finanzjarju, eccetera dejjem f'rispett mal-MIFID u f'rispett tal azla tiegħi. Iżda dan il-mod il-bankir x'jagħmel inaqqas e, jakkes il-spejjeż impliċiti tiegħu għalhekk jista' jaħrab mod faċli ħafna l-impjant tagħkom. U għalhekk dan huwa sogru importanti. Allura x'jiġri? Fil-fatt il-bankir jaħbi il-bażi ta' taxxa tiegħu u jkun jista' jaħrab minnha. U għalhekk hemm problema li l-konsumatur jista' tista' tneħħilu l-potenzjalitajiet tiegħu. Dan għandu effetti fuq il-bankier u anke fuq il-likwidità fis-swieq bankari għaliex l-likwidità fuq il-kontijiet kurrenti jekk ma tiddaħħalx fis-swieq eh, tal-euro din tista' tnaqqas u ovvjament tista' żżid il- rata ta' taxxa u ovvjament il-protezzjoni tal-konsumatur tista' twassal għal spejjeż fuq il-finanzjamenti tal-SMEs u anki tal-konsumatur in ġenerali. U għalhekk kif nistgħu nagħmlu biex nevitaw li wieħed jaħrab minn din il-miżura. Aħna fassanna dan il-proġett l-IPS li huwa fond ta' garanzija li garantixxi il- eh, liħ kollha u mux għed nitkelmu bis fuq il-100.000 euro jgarantixi kollox, il-depositi iktar minn 100.000 euro sa miljon sa żewġ miljon euro iva. Iżda jgarantixi u koll il-bonds eh, liħ tal-banek jew inkella strument finanzjarju jkun xikun. U għalek, hemm bżon ta' stabilta' finanzjarja u biex dan iseħ hemm bżon ta' azzjoni differenti li jgarantixxu li l-banek ikunu ġestiti sew. So U fil-prattika l-fond tagħna l-IPS Taljan x'jagħmel? Jagħmel qatt ta' kontrolli importanti ħafna li ħarsu d-dejta tal-banek, il-likwidità li titqis kull ġimgħa u tiġi riveduta kull ġimgħa u jekk possibbli kull jum. U fuq kollox dan huwa punt ewlieni li jkun hemm kontroll fuq is-sistemi tal-gvernar tal-banek, jiġifieri fuq il-corporate governance. U hemmhekk kien hemm falliment li wasal għall-kriżi. U naraw jekk il-Kunsill ta' Amministrazzjoni, il-Bord ġifiri, jaħdem sow, jekk dokumenti importanti jitrasqux, jekk jiġux moħbija, jekk il-sistema tal-kontrolli taħdem sow, u dan jisir periodikament. Olek xinu l vantaġġi il-konsumatur jinsab f'pożizzjoni li jekk juża prodott jew kwalinkwa depożitu jew inkella jħalli somom aktar minn 100.000 euro, per eżempju 200-300.000 euro, jkun vantaġġ meta mqabbel ma' banek ta' depositu jew ta' corporate governance li jkun mmexxi mhux biss mill-Banka d'Italja iżda anke minn dan il-fond. Fejn fil-prattika l-banek kollha jkunu irħow ftit mill-setat għal entità terza li tamillek ftit ispezzjonijiet u dan huwa importanti ħafna għaliex dan wassal biex il-konsumatur ikollu protezzjoni ex ante li tkun saħħita ħafna għaliex hemm spinta biex ikun hemm stabilizzazzjoni tal-banek u għalhekk jifitaw il-falliment. U għalhekk ikun hemm aktar fiduċa għall-konsumatur għaliex anki jekk bankier imexxi l-liħ tiegħu u l-telf tiegħu biex ikun jista' jaħrab minn din il-bażi ta' taxxa ta' DGS u għalhekk wassal bonds jew strumenti finanzjarji u jagħmilhom f'post depożitu finanzjarju, aħna xorta ħanħarsuh il-konsumatur u dan un punt importanti. Iżda bid-DGS ma jkollux ħarsin. U għalhekk abbażi ta' dan propju minħabba dan l-isforz tant importanti ta' monitoraġġ kostanti, il-proposta tagħna hija li nifavorixxu dawn l-istrumenti biex iżidu l-protezzjoni tal-konsumatur u jwaslu għal aktar stabilità finanzjarja. U barra minn hekk ħanamel referenza għall-artiklu 11 tal-proposta li jagħtu skont għall-IPS li jkun aktar minn dawn il-65% bi wieħed u ieħor li jkun mdaħħal fil-proposta u aktar. Għala, mux kif ġiġi iżda li xem eh, kontroll għall-IPS biss li kollom kontroll fuq il-likwidita u fuq il-corporate governance u dan huwa sforz akbar biex ikun hemm prevenzjoni u protezzjoni tal-konsumatur u din hija talba tagħna, l-proposta tagħna li jkun hemm skont ta' 100%. Għalbqija, Aħna qed nimxu konformi mal-kliem li semma l-kollega Pangel u anke mill-Assoċjazzjoni Ewropea. Hemm bżonn insibu soluzzjoni iżda punti ieħor importanti li nixtieq nfakru huwa li l-monitoraġġ il-prevenzjoni u l-possibilità li jkun hemm intervent fuq livell lokali speċjalment f'dawn l-affarijiet marbuta mal-banek iż-żar hija importanti ħafna. Din ma tistax issir minn Londra jew Brussell fuq banek Bank Zaħir tal-Kalabria pereżempju jew f'intramuntana tal-Italja fuq raġuni partikolari u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm eh, prevenzjoni u monitoraġġ ex ante għaliex dan importanti ħafna fil-kulinkwa kriżi finanzjarja l-kreditu Taljan qatt ma talab solt euro xejn minnaħa tal-gvern nnexilu jisolvi l-kriżijiet kollha permezz tas-sistema tiegħu stess ta' garanzija, kif jagħmlu kollegi Awstrijaċi jew Ġermaniżi. U għalhekk qed immexxu din l-awtonomija żgħira u nħossu li hija importanti ħafna. Grazzi. Thank you very much. Um, now we move on to Louis. Grazie ħafna s-sassur Louis tiġeru kieġbuk. Grazzi ħafna. Jiena il-kap tal-regolamentazzjoni politika pubblika fil-Konfederazzjoni tal-Banek Spanjoli dak li nixtieq nagħmel fil-preżentazzjoni tiegħi huwa li nagħtikom daqsxejn ta' idea tal-qafas li aħna għandna bħalissa fis-suq Spanjol minħabba li aħna tal-fema illi diġa aħna qegħdin inkopru numru ta' proposti illi u fil-proposta tal-Kummissjoni inizjali kif ukoll min-naħa tal-proposta tar-rapporter tal-Parlament. Aħna din kopru kol ċertu makkinarju, ċertu sistemi li mhumiex provduti għal bħalissa, iżda aħna nafu illi kollox għandu jkun ibbażat fuq il-flessibilità. Flessibilità sabiex wieħed ikun jista' jieħu azzjoni qabel ma jkun hemm il-kriżi kif ukoll wara. Jiena nixtieq illi issa nsemmilkom il-karatteristiċi prinċipali tad DGS Spanjola kif inhi bħalissa. Din hija sistema li b'dak li għandu xi qasam Um, coverage aħna din kopru l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha ħalli huma jkollhom dan l-ekkim sejjaħ DGS. Hemm tliet fondi differenti li kienu stabiliti waħda għal banek, waħda għal banek ta' tfaddil kaħas bl-Ispanjol u waħda għal banek ta' banek kooperativi. Aparti minn hekk aħna mhux biss inkopru l-investimenti, iżda anka securities li huma depositati fil-banek. Minkejja li dawn is-securities m'hemmx għalfejn ikunu nħarġu mill-bank stess. Dak li aħna ma nkoprux bid-DGS huwa id-depożiti mill-istituzzjonijiet finanzjarji mis-settur pubbliku jew mill-grupp ta' kumpaniji. Issa dwar l-istrumenti speċifiċi aħna għandna il-transfer bills, għanna ċertifikati ta' depositu, għanna dak li bl-Inglis jissieħ subordinated debt. U dwar il-karatteristiċi prinċipali tal-fondi partikolari jena nishtiq ngħid li punt importanti ħafna huwa li dawn it-tlet fondi li għandi kemm semmejt huma għandhom entità legali separata huma indipendenti ġifiri dawn il-fondi huma separati kemm il korpi finanzjarji li jiffinanzjawhom li jagħtuhom il-flus kif ukoll mill-istituzzjoni statali. U dan ifisser li huma jistgħu jinvestu fassi ta' kwalità għolja ta' din ta' kwalità olja, high quality debt, liquid assets. Aħna għadin nitkellmu fuq fondi eksanti illi għandhom livell ta' għandhom għanijiet bil livelli ta' 1% ta' depositi u investimenti li huma koperti U aħna nistgħu naraw li direttiva jista' jkollha impatt hawnhekk konsiderevoli minħabba li dan l-ammont ħajitla għal 1.5% u jista' jkun estisa biex ikopri wkoll għal depożiti oħra li jistgħu jkunu eliġibbli, aħna naħsbu li wieħed fil-mija huwa biżejjed bħala livell. U l-livell tagħna li aħna dejjem ikollna lan li nkopru 5% tal-prezz tas-suq fl-aħħar fl-ħar tas-sena, dak li għandu x'aqsam is-securities li jkunu fil-lista u 5% għal dawk li mhumiex qegħdin fil-lista. Il-kontribuzzjoni annwali li huma bbażati fuq eh, dawn it-target level fulfillment fuq il-fatt li aħna nilqu l tagħna huwa li ma jkunx hemm bżonn ta' ħlas meta dan il-livell jintlaħħaq u naturalment ikun hemm hemm il-possibilità wkoll li il-Bank ta' Spanja ikun jista' jagħmel il-kontribut tiegħu għal dan. Issa ngħaddu għall iktar aspett fundamentali importanti ta' dan kollu ġifieri l-użu tad DGS fis-suq Spanjol. Lan prinċipali huwa illi nkopru il-flus id-depozitati ġifiri l-numru ta' elementi li jistgħu waqfu mill-ħlas ta' dan il-flus aħna din nitkellmu fuq fallimenti li pereżempju jitħallsu dawn l-affarijiet fil-passat jekk il-ħlas ikun meħtieġ fil-fatt aħna rridu nagħmluh dan kollu f'20 ġurnata wara illi l-qorti u nkella l-Bank ta' Spanja jiddeċidu li dan il-ħlas huwa meħtieġ. Punt ieħor li huwa importanti ħafna dan huwa punt li aħna fil-fatt hawnhekk nagħmlu distinzjoni mill-proposta għad-direttiva u l-opinjoni tagħna hija differenti minn dak li hemm fil-proposta, aħna naħsbu li perjodu ta' 20 ġurnata huwa meħtieġ. Huma meħtieġ dawn l-20 ġurnata iżda fil-proposta tal-Kummissjoni din dan il-perjodu huwa propost li jitnaqqas għal ħames ijiem iżgur li din tista' tħoloq problemi kbar għall-proċessar tal-kas fil-qorti per eżempju. U anka dawn il-miżuri preventivi aħna nafu li fil dgs li għanna bħalissa diġa għanna l-possibilta illi wieħed jieħu jimplementa ċertu miżuri ħalli bekk jisalvaw bank partikolari li mbagħad iwassal għal bżonn li wieħed iħallas lura l-flus li depozitir ġifieri m'għandniex fil-fatt l-ebda limitu. Aħna f'dan l-aspett ta' ristrutturar għandna wkoll il-miżuri preventivi illi permezz tagħhom meta eh, l-istituzzjoni finanzjarja jkollha problemi Tkun trat xi assiżina jew xi garanziji li forsi jistgħu iwaqfu lil din l-istituzzjoni finanzjarja milli tkun sitwazzjoni tajba hemm ukoll possibilità ta' miżuri ta' ristruttura li huma miżuri li jistgħu jgħinu sabiex il-bank jerġa' iqum fuq saqajh. U eh, pereżempju jkun hemm takeover minn xi kompetitur jew uh, mergers li jkunu ħafna iktar faċli u aħna nagħmluh dan billi nipprovdu garanziji għal kreditu illi jkun meħtieġ u trasferiment tal-xogħol pereżempju tal-biznis minn istituzzjoni għall-oħra niffaċilitaw dan u aħna minnaħat tal-Bank ta' Spanja nafu illi għedin niprofaw intejbu il- metodi ta' ġestjoni permezz ta' titjib tal-kontroll intern. U aħna naħsbu wkoll li dan l-użu din is-sistema fuq żewġ livelli li diġà tkopri xi ħaġa li tinsab fil-proposta ġifieri l possibilità li l-fond ta' riżoluzzjoni jista' jkun marbut mad-DGS. Aħna naħsbu li l-mod ta' kif aħna nagħmluhom dawn immexxu dawn il-proċeduri hija importanti ħafna minħabba illi toffri iktar flessibilità għal dak li għandu x'jaqsam mal ġestjoni tal-kriżijiet finanzjarji. U aħna nafu li jista' jkun li fil-każ partikolari wieħed jista' jagħżel it-tip ta' fond partikolari li jkun hemm bżonn u ħallibek il-rizorsi ta' dan il fant jintużaw blaħjar mod. kom eżempju ta' natura speċifika. Il-banek ta' tfaddil, fil-banek ta' tfaddil fi Spanja aħna użajna DGS sabiex fil-fat nkun nistgħu nagħmlu bailout tal-Bank Kastilla Ranċa. U dan kien sabiex aħna fil-fatt nsaħħu deċiżjoni li nipprovdu fondi ta' 300 miljon euro. Kull tip ta' fanz li jkunu infasla ħajkunu diffiċli li jintużaw sabiex noħorġu minn kriżijiet kif għadda kif tkellimna dwarhom. Jiena naħseb li importanti ħafna li issa li ddefinixxejna il-karatteristiċi li DGS għandu jkollu, aħna naħsbu li għandna nisqu iktar fuq dawn il-miżuri preventivi li jistgħu waqfu milli aħna naslu f'sitwazzjoni fejn irridu nagħmlu bailout tal-banek. Ringrazzjak. Um, ħafna ringrazzjak il-kellima kollha li żammew mal-ħin allokat uh, sabiex jitkellmu issa nixtieq li l-ewwel nismgħu lil Peter Simon. Grazzi ħafna Sinjura President, jiena nixtieq illi nirringrazzja l kellima kollha mhux biss tal-mod pożittiv ta' kif huma analizzaw il-punti li jiena ressaqt fir rapport iżda tal-mod ta' kif huma wkoll diskrivew is-sitwazzjoni fil-pajjiżi tagħhom u l-mod ta' kif dawn il-proposti tal-Kummissjoni jistgħu jaffettwaw is-sitwazzjoni fil-pajjiż tagħhom. Jiena nixtieq li nitkellem fuq bosta punti li huma daqsxejn kritiċi u nixtieq li niddiskrivi għalfejn jiena naħseb illi is-sitwazzjoni is-soluzzjoni li proponejt jiena hija l-aħjar waħda. Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-garanziji minn flok ħlas mill-fans naħseb illi għandna nieħdu daqsxejn distanza minn dan minħabba li jekk aħna jkollna ħlas minn qabel illi jaħdem b'mod antiċikliku żgur illi jista' jintuża ħafna aktar malajr, jista' jkun hemm aċċess ħafna aħjar għalih milli mbagħad ikollna ħlas wara l kriżi jew matul eh, il-kriżi. Jiena naħseb li din il-kwistjoni ta' 0% u 1.5% hija importanti ħafna għal dawn id-depositi li huma koperti u jiena naħseb li dawn is-soluzzjonijiet li jiena proponejt fir-rapport huma importanti ħafna li aħna għandna bżonn illi konna kontroll ta' kull sena tal-kumpaniji permezz tal- Permezz ta' dan il-proposta eh, li jiena għamilt aħna slu għal ħlas fuq 15 sena miflok fuq 10 snin. Ħajitwal b'ħames snin, iżda ikkun tkun sistema li taħdem ħafna ħjar. Jiena naħseb illi u kol f'dak li għandu xaqsam dawn il-diskadenzi għal payout għal-paying out, għal-paying out, jina naħseb illi meta jkun hemm bank illi fil-fatt jaħdem tajjeb u jkun hemm ħafna nies li kollu jkun hemm iktar persuna waħda li kollu aċċess għal kont partikolari f'dak il-bank, xiġri jekk il-bank mbagħad ifalli mbagħad wieħed irrit irħallas lura l-flus, jekk wieħed jieħu miżuri preventivi, dan mhux ħajbiddel xejn minn bil-mod ta' kif wieħed jerġa' jagħmel il-paying out permezz tas sistema ta' sigurtà. Issa f'dak li għandu x'jaqsam iċ-ċittadini aħna nafu illi naturalment jiena nista' naqbel ma' ħafna minn dak li ntqal mill-kellima, iżda jiena naħseb illi ħafna mill-ċittadini xorta waħda qegħdin eh, iħossuhom ma jkunux pożizzjoni li huma jkunu jistgħu janalizzaw is-sitwazzjoni tal-riskju li jinsab fih il-bank li huma qegħdin jużaw u li qegħdin jinfestu fih. Jiena naħseb illi aħna fil-fatt qegħdin impoġġu pressjoni żejda mill-konsumaturi, qed ntolbu daqsxejn iżjed miċ-ċittadini tagħna sabiex jinalizzaw fil-fatt is-sitwazzjoni tar-riskju. Jiena naħseb illi fil-fad din il-perjodu ta' 20 ġurnata illi kienet s-sugġerita hija Importanti iżda jiena suġġerejt li fl-ewwel ħames tiem hemm bżonn li jitħallsu l-ewwel ħames telef euro lill-klijenti u naħseb illi ma nistan wieħed xejn li dak minn dak li ma nistax fil-fatt inżomm jew jekk fil-fatt ikonna dawn l-iskadenzi rridu nżommu nżommu magħhom iżda rridu wkoll niftakru li hemm bosta nis illi jgħixu fis-soċjetajiet tagħna li ma jistawx jgħixu 20 ġurnata mingħajr ma jirċievu dawn il-flus. Hemm illi li aħna jkollna sistema li tista' twassal l likwidazzjoni mill-iktar fis għal benefiċċju taċ ċittadini u tal-klijenti. Issa dwar il- l-istituzzjonijiet fil-fatt u il-ħlas minn dan il- fant ta' segurtà. U jista' jkun li l-banek kumbat jispiċċa f'sitwazzjoni fejn jixtru prodotti oħrajn, prodotti differenti, din nissamma wkoll minn mill-kellima jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar dan jina naħseb illi fil-fatt ija deċiżjoni illi wieħed jgħid iva jiena ħan flus tiegħi fuq dan f'dan il-kontat faddi li nirċivi dan il-perċentwal dejjem ikun fiss jew inkalla jekk nixħan investi f'xi ħaġa oħra li e, il-perċentwal dvarja e, u din hija deċiżjoni li tkun tal-klijent, però hemm bosta prodotti ta' natura differenti u jekk aħna naslu għal-bidla, mbagħad nistennew minn Basel tlieta pereżempju li hawnhekk ħajkonna ħajkonna il-bżon li aħna rridu nistabilixxu ħalli naraw jekk il-banek jistgħux verament jaraw li skont is sistema ta' garanziji tagħhom u ta' sigurtà ta' depositi kemm huma sikuri huma bħala bank. U naturalment min jagħmel din il-shift biex imur iktar li prodotti li għandhom riskju iktar li dan irid ikun ċara l kulħadd. Allura jiena nixtieq insaqsi jekk verament jistax ikun hemm inċentivi finanzjarji sabiex aħna naslu għal din il-bidla fil-fisċi tal-prodotti ningrazzjak. Ma nafx jina, ma nasibx li din kien daqsek eh, mistoqsija, nasib iktar kien istqarrija eh, minnaħa tijak. Għan ismaw l-kollegi l-oħra tijak qabel ma naddu għal tuġbiet mill-panel, naddu għal fiki l-ewel. Iva, u interessanti ħafna illi nisimaw kif jaħdmu skemi differenti fl-istati membri differenti u illi u koll aħna nisimaw il-mod ta' kif eh, intom reġistrejtu qabel il-krizi u nafu li hemm bosta istituzzjonijiet żgħar illi joffru kreditu u huma disponibbli wkoll hemmhekk għal għal kont ta' tfaddim mal-banek um, ta' dan it-tip. Jina smajt kif fil-Germania u fl-Austria jentom um, ħattu azzjoni fil-kas ta' krizi, fil-kas ta' banek. Zar, pero nafu illi jista' jkollok dan l-effett ta' domino illi intom biltu dwar dan jista' jkun hemm dan l-effett iżda jekk l-iskema ta' garanzija reċiproka tfisser li kull istituzzjoni ta' kreditu tkun responsabbli mhux biss sabiex tkopri id-depożiti, iżda sabiex tagħmel kontribut ta' iktar kapital, iktar likwidità fil-każ li bank ifalli. E jekk ikun hekk dan ikun riskju differenti ħafna minn dak li aħna qegħdin nippruvaw inkopru għall-anijiet ta' ħarsien tal-konsumatur. U meta qed nitkellmu fuq eh, dawn il-garanziji reċiproċi dan m'għandhom l-ebda kapital li qed jappoġġom. Tista' tispjega daqsxejn iktar dwar dan u tgħidilna intom x'qed tagħmlu bħala organizzazzjonijiet individwali ħalli tiżguraw li kolkom dan il-kapital kontra din il- tiġa li nipruvaw waqfu dan l-effett ta' domino jekk joġbok Sven għandek xi mistoqsijiet. Iva l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ħafna lil kulħadd għal dak li kontru daqshekk interessanti. Jiena nixtieq li Natikom ftit informazzjoni dwar proposta ta' Peter Zeman. Meta qabla ma' proposta tiegħu ma' dik tal-Kummissjoni jekk tħarsu lejn il-perspettivi tagħkom ta' skemi ta' karanzija, x'jista' jkun il-livell totali ta' protezzjoni meta mqabbel mal-proposti li hemm fuq il-mejda. Kemm hemm bżonn kapital sabiex inqablu dawn il-proposti li hemm fiż-żewġ proposti minn tal-Kummissjoni minn tal-Parlament u kif jistgħu jizviluppa dan kollu fit qabbil tal-Stati Membri mħabba li jista' jkollok xi kumpanija li kollha profil ta' riskju ħafna iktar għoli minn ħaddieħor u jista' jkun li dan jista' jvarja minn pajjiż għal ieħor għal din raġuni jiena nixtieq nkun naf jekk il-flus kollha illi aħna rridu nidatika għal dan il-għan u xħajgber jew jonqos u kemm huwa kbir ir-riskju. Jiena nixtieq illi nsaqsi mistoqsija wkoll is-Sur Kupaj. Aħna kellna bosta ltqajna bosta drabi u kemm il-darba apprezzajt kemm inti kompetenti u jiena nixtieq nifhem kemm jista' jkun b'mod ċar. X'inhuwa r-rwol tiegħek? Eżattament, minħabba li inti tagħmel fondi tal ft u fl-istess ħin qed t servizz lill gvern Ġermaniż jiena nixtieq insaqsik dan jekk għandekx konflitt ta' interess sawek fil-pubbliku minħabba illi naħseb li din hija problema li inti tista' tabbet wiċċa wiċċek magħha fix-xogħol tiegħek. Sir Burkhardt, grazzi ħafna Sinjura President, jiena nista' naqbel fil-maġġoranza tal-punti li ressaq is-sur Simon jina napoġġaħ u koll u naħseb u koll li f'dak li għandu xieqsam il- il-burden li jista fil-fatt jitpoġġa fuq dan il-banek li din hija xi ħaġa li jiena qedar qalbi ħafna. Għandi mistoqsija nixtieq insaqsi l-esperti. Parti mill-Unjon Ewropea bosta pajjiżi li fihom hemm Eh, li aħna marbutin ħafna minn maħħom, pal per eżempju Norveġa li eh, għandhom somom ta' garanzija ħafna iktar għaljin minn tagħna. U il-rapporter u xedaw rapporter diġa provaj analizza fuq dan kif aħna nistgħu nsolvu din il-problema minħabba li dawn il-flus jistgħu jiġru b'mod malajr ħafna minn pajjiż għal ieħor. Għandkom xi suġġerimenti min-naħa tagħkom forsi eh, intom bħala esperti tistgħu tuna l-opinjoni tagħkom dwar dan. Jiena kieku nixtieq nisma' tweġiba minn naħa tagħkom. Ningrazzja. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Ħanedilkom x'se nagħmlu. Aħna immorru lura sa lill-panel fl-istess ordni li fija tkellmu il-membri għandkom madwar żewġ minuti kull wieħed għal daqstant nitlobkom li tiffokaw fuq dawk l-affarijiet illi eh, huma uh, l-iktar importanti u forsi eh, t-ribattu għal xi punti għajmu membri tal-panel oħrajn jista' jkun komment fuq l-użu doppju tal-fondi willi wieħed jista' jkollu l-istess fondi miżmuma kemm għal ġessjoni ta' kriżijiet u anki għal garantija tad depożitu. Forsi għandkom opinjoni dwar dan. Għalhekk l-ewwel Dirk Kupej. Grazzi. a fejna nixtieq l net nett nwieġeb il-mistoqsija tas-Sur Gayport u u saqsini fuq dan ir-rwol. U jiena jgħat għawnek propju f'dan ir-rwol. Dak li li għadna l-lum huwa propju l-pożizzjoni ta' FD u għal u koll li jena kont espert nazjonali għal gvern ġermaniż fin negozjati fil-konsil. Jena ma naħsibx li għawnek għaw konflitt għalix fl-imkien ma rwol li jena dejt fil-negozjati mal-konsil u eh, li lefti jien għandi eh, portafol sħiħ ta' rwoli differenti eh, marbutin mal-iskemi ta' garanzija ta' depositi fejn jina ħdimt skont il-prinċipji ewlenin ta' Basel. L-arfin esperti għaj u apprezzat mill-gvern ġermanis u appoġġat u kol ta' assoċjazzjonijiet fil-ġermania li appoġġaw il-nomina għaj mill-gvern ġermanis minkejja l-fat li huma stess għandhom opinjonijiet differenti fuq aspetti ta' direttiva minn dak li jistaw ikunu l-opinjonijiet tijaj imma l-istituzzjonijiet ta' garanzija ta' depositi joqodu jorbtu fuq l-arfin espert tiegħi jiena meta jiena tali rwol partikolari niċċara eh, lil min qed nirrappreżenta u rappreżentazzjonijiet li tkellimt fuqhom illum huma dawk ta' lefti u m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-femmiet tiegħi dwar l-istituzzjonijiet li offru garanzija tad depoziti għal daqstant m'hemmx konflitt mod partikolari fl-isfont tal-attività trasparenti li jiena inwetta. Jiena għatma niprofa nostor xejn, eh, dejjem nkun ċar u najt eżattament il-femit tiegħi x'inhuma dwar kwistjonijiet ta' sustanza u la livelli ta' protezzjoni f'ċerti pajjiżi jistgħu waslu għal problemi għal kapital li dan għandhom nejn ikun fenomenu temporanju li refera li ħessur Balz il-Kommissjoni fil-sena fejn meta kienu qegħdin jaħsbu dwar din id-direttiva kienu qed jitkellmu jaħsbu li kunem uh, eh, proibizzjoni fuq l-esperti kien hemm il-prinċipju il, il, tal-home country u uh, jista' fi sena 2000 sar studju u raw illi dawn il-livelli differenti ma kellhom ebda impatt. U għal daqstant ma, ma kien sar xejn iktar. L-affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien u issa nafu sitwazzjonijiet fejn hemm livelli differenti ta' protezzjoni li mbagħad waslu għal telf ta' kapital bħala parti mill-kriżi finanzjarja l-qafas li qed noħolqu hawnhekk mhux indirizzat għal eh, kriżi tas-suq finanzjarji imma għal żminijiet normali banek eh, żgħar u daqs medju ma jkollhomx il-bżonn ta' mekkaniżmu ta' protezzjoni mill-kriżi f'dak iż-żmien. Bħala parti mill-proposta tal-Kummissjoni il-pajjiżi tal-EEA ġi suġġerit li kien hemm ikun hemm eh, livell ta' protezzjoni ta' 100.000 euro u li dan jott ukoll għal pajjiżi li għamlu parti mill-żona um, ehm, ekonomika Ewropea il-kollegi tiegħi eh, tal austria u dak Taljan aħjar jirrispondu kon fuq il-punti l-oħrajn li għajimtu. Issa xi ħaġa dwar il kommenti li għamil il sur Simon dwar il-1 jew 1.5 fil-mija fuq 10 snin u 15 sena rispettivament, mhux kwistjoni ta' jekk wieħed jista' xi finanzja dan l-ammont kull sena, imma kwistjoni ta' proporzjonalità. Il-miżuri jridu jkunu proporzjonali, aħna tkellimna dwar dan mod intensiv u nistgħu eh, kon opinjoni differenti dwar il-ħtieġa ta' dan. Hemm bżonn ta' finanzjament aħna għanna dubji dwar 1.5% b'xi eċċezzjonijiet żgħar f'momenti ta' kriżi tal-swiq finanzjari l-Izlanda u ir-Renju Unit bħala riżultat ta' dak li ġara fl-Izlanda għat ma kien hemm bżonn illi ikonna xi ħaġa bħal din fl-Unjoni Ewropea dwar il-payout u komplikazzjonijiet li joħorġu minna. Għat irridu naraw kif dawn l-ammonti jissaw fil-fatt jitħalsu. Forsi konna sidin tal- proprjetà jekk joġbok eh, eh, fil-qosor għaliex hemm iktar kelliem li jridu jitkellmu barajk. Tajt il-President li l-kellim. Il-kellim ikompli l-idea li l-Kummissjoni issa warbet ideja, din l-ideja hija ideja li hija ħafna, jiġifieri dawn huma il-garanziji reċiproki ma naħsibx li dawn għandhom japplikaw ukoll garanziji ta' depositi jekk ikun hemm persuna li tista' tingħata lura 100% u wieħed irid stabilità finanzjarja mela jiena jkolli ngħid illi il-riski tal-banek ma jistawx jiġu is-sorveljati. Grazzi ħafna. Naf li eh, mhux faċli biex wieħed iwieġeb għall mistoqsijiet kollha li jsiru imma żmien huwa limitat. L-intervent tiegħi se jkun qasir ħafna jiena ma nistax nikkommenta fuq il- l-skemi ta' garanziji finanzjarji għax da' ma jeżistux fir-Renju Unit. Rrit nikkummenta biss fuq il-pajjiżi oħrajn fiż-żona ekonomika Ewropea. Aħna rajna l-flus illi eh, ntbatu fl-Irlanda meta l-Irlanda daħlet eh, limitu ta' eh, protezzjoni li ma kienx limitat u aħna konna wissejna l-konsumaturi dwar ir-riskji ta' dan għaliex l-iskema Irlandiża ma kienieċ prefinanzjata u għalek il-flus fil-fat ma kienux imħarsa u konna għedin najdu l-konsumaturi biex isuħ dan qabel ma iwadbu flusom f'kontijiet irlandizi biex ikun jafu eżattament ċinu ma jamlu u x'se jisir minn flusom met jefkas illi eh, l-istituzzjoni finanzjarja eh, tintlaqat minn xi kriżi. Issa jiena eh, saqsewni dwar l-esperjenzi tiegħi mill-kriżi kolli ngħid illi minn perspettiva Awstrijaka fil-kriżi kien hemm żewġ każijiet għal banek Bavet u Kostanzja fejn ħadna approċ pragmatiku ħafna kalkulajna xikun jiswa jekk aħna inħallu eh, dawn il-banek ifallu u xikun jiswa biex insalvawhom u l-banek fl-Awstrija kollha flimkien jew inkella il- il-konsilli tal-amministrazzjoni tagħhom iddeċiedu li l-miżuri il ta' salvataġġ mhux biss kienu tajbin għall-ekonomija imma kienu sejrawmu fiduċja fil-swieq. Issa dwar l-effett li dan kien se jkollu wieħed irid iżomm f'moħħu illi e, m'għandniex nabbu pisijiet zejda fuq bank partikolari imma mhux il mizuri ta' salvataġġ kollha jagħtu riżultati mixtieqa u jirnexxu u għallek daħħanna il-prinċipju illi terz mill-font jista' jintuża għal salvataġġ u jekk ikun hemm bżonn ta' iktar minn hekk huwa biss bil-permess tal- l-entità ta' supervizjoni li jistaw jintużaw iktar flejjes, jiġifieri hemm eh, limitu ta' salvagwardja li ġi inkluż fir-rapport u dini għaxa ħaġa li ħafna imma l-kwestjoni tal-użu li jsir mill-fondi aħna irridu frapp frabta mar reġim tal-reġim tal-fond ta' riżoluzzjoni. Naħseb li eh, għadna ma avvanzajniex ta' skema minna fil għal dak li rigwarda il-garanziji tad-depositi, ma dan irridu narawħu kol fid-dawl tal- uh, sistema jew l-iskemi tal-garantija tad-depożit jridu narawhom flimkien issa dwar il-mistoqsija fuq il- li wieħed jifresh ir-riskju fil-setturi ċentrali għamlek aħna nistaw nsemmu ħafna banek għanna 520 bank fl-Austria u emmek riskju u għatassew mifrux. Grazzi ħafna. Sur Cornelli, grazzi ħan niprofa nati tlet tweġibiet lis-Sur Simon, lis-Sur Britannika u Sven Giegold. L-ewwel għal dak li għall-Onorevoli Simon l-ilżjoni possibbli mhix koperta minn Basel. Forsi jiena ma spjegax ruħi biżejjed imma inti qed tagħmel żball jekk taħseb illi Basel titlob f'każ bħal dan illi ikun hemm bżonn ta' iktar kapital għaliex hekk wieħed jgħaddi minn depositu għal bond jew strument finanzjarju ieħor għadna xorta eh, fil telf jew dejn tal-bank għalek il-bank illi jgħat jitrasferixi il-fondi mill depozitu għal strumenti finanzjarju oħrajn eh, Għalek il-problema ta' kif jaħdmu dawn il-sistemi ta' garanzija l ewwel il-banek ifallu għal problemi ta' likwidità dan huwa importanti il-Bank Ċentrali Ewropew għamel sforz għamel sforz enormi biex isalva il-sistema l-pilastru tal-likwidità huwa importanti ħafna u fil-każ tagħna aħna nagħtikom din l-informazzjoni minn flok 600 miljoni eh, li jitlob DGS aħna ex ante u ex post eh, inwarbu biljun u 300 miljon li huwa ħafna iktar eh, bħala eh, protezzjoni, eh, protezzjoni ħafna iktar qawwija, imma l-element ewlieni huwa ieħor, bżonn li wieħed li jkun hemm il-prevenzjoni li xek ma jkunx hemm il-kapaċità ta' prevenzjoni jew li wieħed jagħmel intervent is-sistemi eh, huma biss sistemi reattivi u ma jkunx hemm kapaċità reali li wieħed jilqa kontra xoks eh, kbar u għal xoks medju wis anqas għal xoks kbar Għalhekk aħna nistaw permezz din is-sistema aħna nistaw ukoll ehm, nilqgħu nilqaw kontra dawn ix-xoks medji. Mbagħad il Peace Group ta' li bank tradizjonali ta' madwar 3 jew miljon euro ta' likwidità li se tneħħa minnant l-SMEs Issa, din il-regola għanda impatt għawi fuq il-banek tradizjonali fil-pajizi li jiproduċa ħafna l-Italja, l-Germania, l-Austria, eccetera, illi jifinanzjaw l-SMEs u għanda impatt inqas fuq banek ta' investiment illi ovvjament ma jamlux dan it-tip ta' ma joffrux ta' tip ta' servizz. Grazzi ħafna. Sir Tejero fil-qosor ħafna. U nibda bl-aħħar punt illi għamlu l-kollegi tiegħi aħna għat ma kenniex eh, evalwazzjoni tal-impatti fuq il-kapital fis-settur bankarju Spanjol. Għalix aħna se nibdew se il-punt ta' tluqtana u sistema ta' DGS eżistenti u rridu naraw se irridux naddu minn 1.1 fil-mija ta' depositi koperti għal 1.5 fil-mija kif trid il-Kummissjoni. Jew jekk għandux ikonna dan il-livell aktar oli li għaddi għal depositi eligibli u kol u l-impatt naħseb ikun inqas jinħass inqas fi Spanja minn pajjiżi oħrajn fejn m'għandhomx dan il-kapitalizzazzjoni ex ante. Issa dwar ehm, li jintilef kapital lejn pajjiżi oħrajn, ah, jiena naħseb illi bil-livell attwali ta' kopertura ta' 100.000 euro u jekk wieħed eh, iqis biss il-banek ta' tifdil jew ta' tfaddil, hemm perċentwali qoli ta' depozituri għalhekk aħna nħossu illi Eh, il-riskju illi dan jiġri li l-kapital jintilef wa wieħed żgħir ħafna. Grazzi ħafna, grazzi lilkom il-koll. Mela hekk issa nikkonkludu b'dan il-smieħ lil dawk il-membri li kienu preżenti ngħidilkom illi nerġgħu niltaqgħu hawnhekk fis-satejn ta' wara nofsinhar għaliex se jkunaw Gary Gensler hawnhekk jiġifieri fis-satejn flok fit-tlieta hija laqa miftuħa għal dawk kollha li jixtiequ jattendu għaliha.